Non, non, non, non, non. non. Bien, mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir. Menezis kollegi, ni niproponilkom li niftħu l-ħidma tal-Komitat tal-Budget, ni tolkom biex l-ewwel tiskużawni. Eżis, kollegi membri tal-Komitat tal-Budget. dal Dalodu kellna laqa itwal mill-li kien maħsub bejn il-koordinaturi minħabba diffikultà teknika illi xirfet fu eh, l-abbozz tal-budget temendi tal-Parlament Ewropew u aħna eh, wasalna għal bil bejn il-koordinaturi fuq kif ħansolvu din id-diffikultà teknika fuq din il-ħaġa ħanitkellmu wara ismi li ser ikolna issa din il-ħaġa ħanivvutaw wara l-11 u ħankan diskutu din il-ħaġa. Użom u dimma jnejkom li dossier li għadna kif qassamnilkom ser ser jizdiet ma l-emendi li tiġa l-kom u li il-rapporter ħajkellimna fuqom. Barra minnek għanna votazzjoni oħra, għanna votazzjoni fuq la bozz ta' opinjoni fuq il-rapport annuali tas-sena 2008 fuq il-politika il politika ta' CFSP hija s-Sinjura Nadeġda Nenski hija rapporter u li ħadmet fuq din il-ħaġa imma huwa il-kollega tagħna Goltieri illi l-bira ippreżentalna dan ir-rapport u issa ħa namlu l-votazzjoni fuq din il-ħaġa. Mena, jekk intom il-kollessi proponilkom Illi tieħdu l-lista tal-votazzjoni fuq ir-rapport eh, Nenski Gualtieri fuq il-paragrafu wieħed hemm l-emenda numru wieħed tas-Sur Gualtieri minnu favur. Grazzi kontra. Wieħed nejn. Tliet erba'. Għandu influenza ħażina fuq il-gara. Għaw astenzjonijiet. Mena, għaw maġġoranza favur adottat paragrafu 2, emenda numru 2 mis sinjura Vertman. Rapporter huwa favur, minu favur? Grazzi kontra, wieħed kontra astenzjonijiet, mawx astenzjonijiet. Prosit li Senjura Vertman, paragrafu 8, emenda numru 3 ta' Sur Gualtieri, minu favur? Grazzi kontra, wieħed kontra, astenzjonijiet, mawx astenzjoni maġġoranza kbira adottat. Paragrafu 9a il-ġdid, emenda numru 4. Iffirmata minn Sur Gualtieri u Rajmer Boga minnu favur kontra tnejn kontra. Astenzjonijiet mawx astenzjonijiet mena l-ura uh, adottat maġġoranza. Issa votaw fuq il-rapport kif ġie emendat minnu favur, grazzi minnu kontra, wieħed kontra astenzjonijiet, mena għaw astenzjoni, grazzi. Il-rapport mena ġi adottat u prosit l-sur Gualtieri. Mena. Issa ħanaddu għal punt numru 17 tal-agenda tagħna huwa pont fuq il-qada fajti wara traġedja ta' terremot li kien hemm. fuq li l-Kummissjoni Ewropea kellha tieħu deċiżjonijiet urġenza. Ovvjament dawn għandhom impatt finanzjarju, sa ċertu limitu l-Kommissjoni għandha l-possibilità illi tuża l-allokazzjonijiet li hemm fil-budget tal-2010 imma jidher illi fid-dawl ta' serjetà ta' krita ta' kemi gravi din it-traċedija u konsegwenzi ekonomiċi, umani u soċjali l-Unjoni Ewropea ħaj kollha timmobilizza ammonti mhux ħażin ta' flus allura kien importanti illi nisimaw l-sur Manservizi, id-direttur ġenerali tal-izvilup, u minnaħa l-oħra l-sur Sengel, id-direttur ġenerali tal-ekon, li ningrazzjom tal-edina u fosna. Nixtieq u ukoll jina stedint l-kumitati l-oħra tal-Parlament Ewropew mod partikolari l-Komitat tal-Iżvilupp u l-Komitat tal-Affarijiet Barranin illi qegħdin insegwu mill-qrib din il-problema sabiex jiġu hawnhekk u jieħdu sem dal-iskambju ta' femit jekk huma jkunu jixtiequ jagħmlu hekk. Tajjeb, wis minna s sur man servizi u nirringrazzjah, nieħu l-opportunità biex nirringrazzjah tal u grazzi ħafna sur President u grazzi għal din l-istadina li tajtni ħazuq fil-qossor, ma nix għalfejn iħu fil-tul, imma l-ewel net eh, xtaqt eh, natikom naqra eh, l-istampa ta' situazzjoni li qegħdin fija u l-ewwel tweġbalitat il-Kummissjoni l-ewwel net l-għada fajti tom tafu l-Kummissarju de Gucht mar Haiti miegħi u ma' Peter Zengel il-ġimgħa l-oħra. Kienet opportunità dajba din biex naraw kif inil għada u t-tininet biex naraw kif qed xil l-koordinazzjoni mal l-isħab l-oħra. Biex nżomm fil-qosor is-sitwazzjoni li aħna rajna i illi herba herba traġika kważi terz tal-Belt Port-au-Prince meqruda u hemm qatt kbir ta' nies li kellhom iħallu djar tagħhom fih dan il-belt innifissa ġifieri hemm sitwazzjoni ibsa ħafna u kera ħafna. Ma fl-istess waqt irridu ngħidu wkoll illi jekk dan il-għat eh, ntwera tajjeb fuq xandir, rridu najdu kol illi sibna pajis fejn id-dinjeta tal-abitanti ta' Port-au-Prince u ta' nis kolla tal-poplu Eh, ta' Tahiti Tahiti edha eh, tintwera wkoll bl-istess qawwa qed naraw il-qawwa ta' ċertu persuni illi jirġgħu jibdew, jirġaw jagħtu bidu ekonomiku u soċjali biex eh, jirġaw jgħinu l-bini mill-ġdid. Memx biss ġifiri l-aspetti kraħem element pozittiv u kol ġifiri hemm il-bidu li il-poplu ta' Ħajti qed jieħu l-affarijiet bideh biex jipprova jerġa' iqum fuq saqaħa. Il-sitwazzjoni dawn il-jiem hija um, anqas uh, sabiħa mill-li wieħed jista' jara meta uh, l-ilma ma, ma jiġix, meta ma jkollokx li kelli situazzjoni hija kera, imma qed naraw illi qed eh, imorru n-nies fringili meta jkun hemm il-bowsers biex jagħtuhom l-ilma u morru biħġarhom u ħafna drabi jkun hemm nies illi kun hemm ċertu aġitazzjonijiet. Però jidher illi hemm aktar forzi tal-pulizija li qegħdin hemmhekk milli fil-fatt hemm bżonn. Dak huwa l-kuntest hija traġedija u hemm dal-element li qed jintwera ħafna fl-istampa mena. Issa l-punt liħor koordinazzjoni u l-effettività tal-lajnuna internazzjonali hija fundamentali. Lajnuna umanitarja u lajnuna turġenza u hemm bżonn li din tingħata b'mod effettiv u li tkun tista' tilħaq il dawk li għandhom bżonn. Imma bżonn li dan kollu jsir b'mod koordinat ħalli nippermettu li ma jkunx hemm il-kompetizzjoni tas-soltu li jkun hemm meta ikun hemm kriżi u dan irid isir billi jkun hemm koordinazzjoni tajba mal-ġnus maquda. L-istampa prezentat dell-affari eh, mod tajjeb eh, kien hemm eh, Amerikani u Kanadiżi li ġew mejjuna mill-Munistat taħt il-patroċinju tal-ġnus maquda li taw ħafna għajnuna Allura, kulħadd jista' jagħti semu eh, f'din l lajnuna l-għajnuna tal-ġnus maquda. Pero mux biz biex eh, natu lajnuna, imma u koll biex eh, ikunem situazzjoni biex nistabilixxu l-kampijiet ta' fejn ħan nistabilixxu l-bazi biex nofru lajnuna. Issa Peter jitkellem aktar fuq l-affarijiet umanitarji. L-importanti li jkollna wkoll dialogu mal-gvern biex nippjanaw il-fażi li jmiss. Iġifieri illi l-autoritajiet pubbliċi jerġgħu jieħdu fidejhom il-responsabilità ta' kif jerġgħu jibnu il-pajjiż. U f'dan il-kontest illi l-ewwel azzjoni tal-Kummissjoni u tal-Unjoni iffukaw fuq tlet livelli. L-ewwel net għajnuna turġenza umanitarja. Peter Zang se jitkellem fuq din il-ħaġa warajja. It-tieni ħaġa li mhix eh, ħaġa illi hija ħaġa tissa, però huwa importanti illi nifukaw fuq l-għajnuna umanitarja mal- Prim Ministru u l-President, aħna provajna naraw kif nistgħu ngħinu lill-Gvern tal-Ħajti u l-Istat biex jerġa' jieħu l-funzjonijiet tal-Gvern li joffri s-servizzi u jwetta il-ħidmiet tiegħu. Ġifiri fl-ewwel din fażi ta' urġenza, anke umanitarja, importanti li jkun hemm il-gvern illi iwettaq il-ħidma normali tiegħu. Fimpen politiku l-Kummissjoni ħarġet ċifra ta' 100 miljon euro illi tista' tkun disponibbli malajr biex aħna nindirizzaw dawn il-bżonnijiet it-tielet livell huwa dak għal medda medja ta' żmien u r-rekostruzzjoni innifissa. Din trid issir fil-qafas ta' konferenza li ser Eh, sir f'Marzu u li ġiet imħejja minn laqa li saret f'Montreal it-tnejn li għadda. Għal dawn iż-żewġ fażijiet għandna ammont ta' 100 miljun għall l-immedjat mhux umanitarju u imbagħad għal wara l-kostruzzjoni. Dawn huma indikazzjonijiet Eh, politiċi bazati fuq il-mezzi li għanna. Mod partikolar f'dak għandu xaqsam mal 100 miljon. Il-100 miljon huma bazati fuq żewġ finanzjarji. L-ewwel net għanna il-budget, ġifiri l-istrument tal-istabilita illi jista jiġi mobilizzat biex noħorġu 20 miljon euro minnu skont il-proċedura ta' urġenza. It-tieni element huwa il-food facility u li għalas biex jintefa imma issa jista' jintuża biex nintervjenu din fażi urġenza mhux umanitarja biex nibnu l-kapaċità tal-istat. Il-pija ġejjin minn orientazzjoni tal- li tini EFD jew li EFD il-ġdid. Anzi fuq fuq l għaxar EFD. Hemm il-vulnerability flex diħan użawa biex nżommu il-safety net, il-nefqa soċjali, ħaġa li ntlaqtet mill-krizi ekonomika. Għanna 30 miljon li huma disponibli biex nużawhom l-envelop B 5 miljon, 6 mm, miljon li nistaw nużawhom. Imbagħad programmi mill-IDF li huma mm, għaddejjin bħalissa għanna xi 5 miljun xi ħaġa li ġej mitisih tal-kwalità tal-edukazzjoni u mbagħad għandna il-programm tal-irkupru ekonomiku għal wara l-kriżi. Dan hawnhekk għandna 33 miljun. Kollox għandna 100 miljun dawn huma diġà disponibbli kemm taħt il-budget u kemm li kemm li DF dawn huma deċiżi nistgħu nużawhom unużawom nużawhom ma mal-awtoritajiet ta' Ħajti u għalek dejna l-dialogu mal-gvern u qed naħdmu magħhom ħalli naslu għal użu ġdid ta' dawn ir rizorsi Għalhekk il-ħadd li jmiss ser ikun missjoni magħmula minn esperti ta' Ħajti u rikostruzzjoni tal-Istat illi ħajti l-ulejn Ħajti koordinazzjoni mal-istati membri biex flimkien mal-gvern naraw li huma il-prioritajiet f'din il-fazi ta' rikostruzzjoni biex nibdu kapacità tal-istat, per eżempju l-idea li timbena belt amministrativa li timben li tippermetti li l-gvern li konċentra servizzi ta' priorità tiegħu u li jkunu jistgħu jippermettulu li wettaq il-ħidmiet ewlenin tiegħu. Il-200 miljun ta' rekonstruzzjoni ħaj jippermettulna illi jkunem orientazzjoni ġdida tal-finanzi li jem fl-10 EDF biex nuzdawu mal dawn l-iskopiet jidun diskutu mal-pajizi sħab tagħna rridu nieħdu deċiżjonijiet ma dawk responsabbli biex naraw kif eh, nistgħu nibdlu imbagħad l-istrateġija u l-programm indikattivi skont il-bżonnijiet li nsibu mena. Dik hija Eh, l-istampa li xaqt niprezentalkom jiena bħala introduzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Direttur Ġenerali, tal din il-prezentazzjoni tan xara. Sur Zangen, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nkun ftit iktar konkret kena l-xena stampa ġenerali u aħna l-affarijiet naraw li huma situazzjoni għadha instabli anki jekk hemm ċertu serenità. Pereżempju, in-nies in-numru f'Port-au-Prince hemm iktar minn 250 elf persuna bla saqa fuq rasa u dawn in-nies illum jiġifieri qed jgħixu fit-toroq, qed jgħixu fil-kampijiet esposti għal dakollu għal klima għal issa ġifiri għat memx xita imma malli tibda e, malli jibda l-istaġun ta' xita il-situazzjoni se tkun iktar u iktar katastrofika għalek u importantissimu li l awtorità ta' Haiti jiddeċidu fej se jkunu dawn iċ-ċentri fej jistaw jiġu jmorru jiexu n-nies jiddefinixxu u kol il-tineċ et jiġri xtib ta' iġeni jem il-ħin għaddej u ma jistawx jibqaw jiexu taħt it tineċ in-nies. Kif tafu, f'termini umanitarji il-Kommissjoni aħna tajna 30 miljun ta' euro ġifiri mill-fini mil umanitarji Naf li forsi hemm entitajiet oħra li qed jagħtu iktar imma xorta huwa pakkett għal f'dan il-tajnuna, f'dan il-program umanitarju, ġifiri fl-2010 qed nitkellmu fuq 200, fuq 20 miljon, għal Ħajti għax anki l-sena li għaddiet fl-2009 kien hemm ċiklun, diġa' kien hemm nies qed jgħixu f'ċertu prekarità, nafu u koll ħajti huwa pajjiż mhuwiex fuq saqajh ħafna problemi ta' tfal, tfal li m'għandhomx ikel, problemi ta' din in-natura ta' dan it-tip, problemi ġifieri umanitarji għalhekk 8 miljuni imorru sabiex jistabilizzaw il-proġetti umanitarji. Umbat hemm 3 miljuni li ħanedilkom x'qed nagħmlu b'dawn il-flejjes minn dawn it-3 miljun tajna 300.000 eh, l-Medsan du Monde li għandhom eh, huma responsabbli minn sptar fil-lilin minn Port-au-Prince. Ġifieri huwa ammont eh, importanti ħafna u jistgħu jieħdu ħsieb xi 15,000 persuna b'dan il-flus. Um, ħaġa importanti ħafna hija li ilna naħdmu ma' Telekom San Frontier li hija NGO oħra u eh, f'dan il-sitwazzjoni bħal din din taħdem eh, billi toħloq ħab umanitarju fil-airport u għandhom il-connections bl-internet ġifiri bekk, hemm mezzi ta' komunikazzjoni għal l-NGOs kollha għandhom ukoll jagħtu ħsieb it-telefons fil-ċentri u fil-bliet u jippermettu l persuni li għall-inqas jitkellmu għal tliet minuti biex jippjuvaw jitkellmu ma' nies li lin mill-pajjiż. Ġifiri dan tajnijom xi 60,000 euro għal-protezzjoni ċivili, ehm, l-umanitarju u kol aħna nejnu billi natu l-ilma, l-ilma ġiri. Kumment u kol fuq il- kif naraw l-affarijiet isiru. Ehm, aħna ma naqblux li l-nis jitilqu eh, bil-ajru. Anzi, Eh, ma naqblux li l-lajnuna umanitarja tinata mill permezz l-ajruplani li jitfaw l-affarijiet. Din biss tkun trid eh, rridu nirrikorru għal dan fl-aħħar bħala l-aħħar sitwazzjoni għax Eh, naraw kif qed naraw ġifiri fuq il-televizjonijiet, mit-televizjoni kif in-nies imorru jippruvaw jiġbru xi pakket li għamil lajru. Mhuwiex xieraq li n-nies jiġġieldu biex forsi eh, imissom xi ħaġa. Hemm ċertu Eh, nafu li eh, ħafna drabi ma n-nies huma disciplinati u jgħinu biex meta ngħidu li jridu jqogħdu eh, fil-kju biex jieħdu lajnuna. Dawn kienu l edajat tagħna il-kummenti li kien anki minn DG Echo, ġifiri 8 miljon 80 fil-mija anki kif nagħtu għajnuna li ċad darfur l-Afganistan. Ġifiri, 80% ta' risorsi tagħna jmorru għal dawn il-pajjiżi li semmejt, u il-200 anzi il-20% inħalluhom għal tip ta' diżastri eh, naturali li eh, naraw li faċċjaw in-nies Umbat mill lowel tas-sena bdejna ukoll 160 miljun li kienet baqalna minn tas-sena l-oħra u bdejna b'dawn l-ammont, ġifieri użajnihom għalhekk għal Ħajti. Qed ngħid dawn l-affarijiet kollha għax normalment dawn l-20 jippermetunna li inkopru eh, s-sena. Uh, sena ta' dizastri naturali li jiġru dejjem ċikluni u għalek jina unnek mux qed niġi nitlobkom għal flus iktar flus fuq dawn il-160 miljon kien hemm 20 miljon li jintnefqu u jekk tippermettu li jina naħseb li naslu forsi konna flus għal xi xarej oħra ġifiri meta niġu biex noħolqu ċentri fej jistaw jiexu n-nies, naħseb inkunu ikonna bżon iktar flus. Ma nistax intikom ċifra kemm se jkollna bżon flus, imma se jkun missjoni ta' evalwazzjoni biex naraw eżattament kemm eh, imorru n-nies hemmhekk biex jaraw xemm xikun hemm bżonn u noħorġu mbagħad biċ-ċifri. It-tuni punt li jiena xtaqt nesprimi magħkom huwa problema li mhix drammatika imma li forsi f'biżmien iridu la soluzzjoni intom tafu li hemm eh, iktar u iktar risorsi anki minnaħa tal-istati membri u fil-budget umanitarju tagħna għandna l-ebda mekkaniżmu li jippermettilna li niġbru dawn il-fondi li jingħataw mill-istati membri. Ġifieri ma nistgħux insibu soluzzjoni għal dan illum issa f'daqqa waħda, imma forsi ta' min wieħed jibda jaħseb fuq dan biex eventwalment naraw kif nistgħux insibu soluzzjoni għax fil-frattemp l-autoritajiet u l-istati membri li għandhom ċertu għajnuna finanzjarja li eh, mux se jużaw eh, huma eh, jatu għal il-ġus maquda jina ma nara lebda problema b'dan imma biex inkomplu b'din l-identità komunitarja forsi ta' min wieħed jaħseb kif inkunu nistgħu niġbru aħna wkoll. Dak li kellix ngħid ningrazzjak sur President. Grazzi ħafna sur Direttur Ġenerali għal fatt kif inti deskrivejt tajtna d-dettalji kollha ċari u informazzjoni hija ħafna ġifiri intom qed xogħol qed għaddej. Ir-rapporter tal-budget tal-2010 jixtieq jintervjeni f'dan l-istadju sur xurjan lider ma le għal le. Goran ferm. grazzi għal din il-prezentazzjoni dettaljata ħafna. tajtuna informazzjoni veru tajba, imma għandi xi ftit mistoqsijiet. L-ewwel net eh, mistoqsijiet iktar ġenerali. xinu ma l-esperienzi anki jek forsi għadu, għadu stadju kmini wis eh, eh, biex tejdunna ma intom tistaw tejdunna jekk aħna ħnix kapaċi il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet huwa għaxira biex ikonna intervent ta' malaj aħna rajna li l-komunità internazjonali kollha ġiet ikkritikata għal fatt li rispondiet mod xejn koordinat u laqqas pass maġġel. Intom kif tasbu dwar dan? U l-idea tal-Unjoni Ewropea. Il-profil anzi tal-Unjoni Ewropea ġifiri dawn 336 miljun mill-Unjoni Ewropea nafu li hemm l-istati membri li qed jagħtu għajnuna direttament għajnuna finanzjarja ġifiri fit-total l-Unjoni Ewropea l-istati membri eżattament kxtaw palajnuna u l-koordinament kif sar meta kena tsunami ftit ta' snin ilu kien hemm ħafna eh, ġejna kritikati għal fatt li l-istati membri bejnietom ma kinux ikkoordinati biex jaddu l ajnuna ġifieri kwantu għat-trasport. Taħseb li issa f'din id-diżastru morna ftit aħjar, issa għal ċifri jekk fimt sow il-rizorsi li ħattu ħattu għam il-budget eżistenti. Imma għalina li rridu nkunu nafu, rridu nkunu nafu jekk hemm xi bżonn ta' rizorsi oħra, jiġifieri rridu nsibu flus oħra fil-budget. Inti qiegħed f'pożizzjoni llum li tgħidilna xi ħaġa dwar dan għaxu li ġejjin. Je vous remercie, uh, Reimer Böge. Grazie ħafna nadu Reimer Böge. Äh, Grazzi, Sur President. Grazzi tal-informazzjoni minna ta' rappresentant tal-Komissjoni dwar kif jinsabu l-affarijiet palessa. Biex inkompli ma dak li qalet tal-lim preċedenti, naħseb illi dan huwa punt importanti ħafna. Dan mhux punt li dejjem ikun fuq l-aġenda tagħna. Iżda spiss jiġri meta aħna niddeċidu dwar se nagħmlu dwar bosta diżastri u aħna bħala l-Unjoni Ewropea għanna bżon ta' koordinazzjoni aħjar, koordinazzjoni dinija, fl-isfond ta' eh, kompetizzjoni bejn l-NGOs. U għawnek irdu naraw kif nistaw nikkoordinaw aħjar l-isforzi tagħna. U jkonna approċ aktar professjonali u fil-ħat. U dan jirrikjedi diskussjoni fuq livell politiku. Aħna konxi illi dizastri pal dan it-tip, tantu ma fuq skala kbira. Illi dejjem ser ikun hemm xi nuqqasijiet, dejjem ser ikun hemm xi deficits. Din mhux xi ħaġa li wieħed jista' jipprepara faċilment għaliha. Għalhekk hemm bżonn ta' sforzi kbar mill-punt di vista tal-organizzazzjoni. Ser ikun hemm konferenza ta' donaturi f'Marzu U hemmhekk se nevalwaw x'tip ta' azzjoni trid tieħu l-Kummissjoni Ewropea. Illum nixtieq il-Kummissjoni tiżgurana illi sakemm issir fit ta' din il-konferenza, sakemm issir din il-konferenza, ikun hemm diskussjoni ma' l-awtoritajiet kompetenti parlamentari. L-istess mod li kien hemm diskussjoni qabel ma kien hemm il-konferenza ta' donaturi għal Palestina irdu nevalwaw l-prioritajiet tagħna u naraw kif nistgħu nigarantixxu li proċeduri tal-budget jiġu segwiti. Biex bekk aħna m'għandux nintilfu f'ħafna burokrazija marbuta mal-budget li ma tħallinix biex nieħdu azzjoni. Irridu niżguraw li dan ma jiġrix. Huwa tassew importanti illi f'din il-konferenza aħna nejdu naf f'moħna, nkunu trasparenti, nafu xanna u nafu kif ser nofquhom. Biex bekk nkunu nistaw nieħdu mpenji internazzjonali. Aħna dan nistaw nagħmluh biss jekk ikun hemm diskussjonijiet ta' tħejjija tajbin mal-Parlament u l-awtoritajiet tal budget Mill-iskeda hawnhekk qed nara Meta tajta daqqatajn malaj malaj qed nara li hawn ċifre ta' 5.8 miljun għal faċilità tal-ikel, food facility. U jina qed nassumi illi ser ikonna niprovdu ikel għal madwar sena għal 2 miljun persuna, ma nafx kemm biżejja din iċ-ċifra. Mistoqsija hawnhekk hija. X'inhi s-sitwazzjoni attwali tal-ikel qed jiġri għal food facility li aħna eh, deċidejna dwarha? U kif ser nikkoordinaw din l-għajnuna tal-ikel flimkien ma' Nazzjonijiet Uniti? Hemm xi finanzjamenti ulterjuri disponibbli u jekk le eh, din tista' ssir, nistgħu niprovdu aktar fondi u importanti li niprovdu strutturi li huma biżejjed biex jipprovdu ħtiġijiet tal-iġene, tal-ikel u tal-ilma ma nafx dan kollu ser kun kopert mill-faċilità tal-ikel li hemm disponibbli għax li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, Rajmer nadu għas-Sur Bokros. Nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet fil-qosor biex nifranka l-ħin. Kemm nitkellem dwar il-ħtieġa li jkun hemm koordinazzjoni u l mistoqsijiet tiegħi hija kif l isforza salvataġġ qed jiġi koordinat mal-Amerikani għax jidher illi huma jisom qegħdin imexxu din l-operazzjoni ovvjament. Mhux biss għax huma qrib ġeografikament imma wkoll minħabba eh, l-qawwa militari li huma għandhom f'dak ir-reġjun. Allura huwa importanti li nkunu nafu kif qed isiru l-affarijiet bejn l-Ewropej u l-Amerikani. Mistoqsija l-oħra, forsi naqra kmini din biex tagħmel imma qed nara linja unek imsejħa PRPC l-kupru ekonomiku għal wara l-krizi, ċifġiġi qed taħsbu intom wara l umanitarja u kif ħaterġaw ġibu fuq saqajja l-ekonomija. U din hija ħaġa kruċjali għall-ekonomija ta' Haiti. Forsi tistgħu titkellmu naqra aktar fuq dan il-punt. Mirpija impressjonat ħafna b'dak li qed tagħmlu u l-ħidma tagħkom u ngħidilkom prosit. Grazzi. Grazzi ħafna Sidonja. Grazzi ħafna, grazzi ħafna dir prezentazzjoni li għadek kif għamilt, kif aħna nafu li nitraċedja f'Haiti. Kulħadd eh, jitkellem fuqha u l kollen moħna l-ħin kollu fuq xinu jiġri jemmek. Emma affarijiet li jridu jisiru. Nis tal-ħajti għala ta' snin li kollom bżon lajnuna tana. Waħna nafu id-batija tan-nis tal-pajis. Għandi mistoqsija. Kif intom qegħdin tippjanaw ix-xogħol? Kif qegħdin tippjanaw li torganizzaw? loċi ta' dawn il-mezzi minn għanna. Nittamaw li l-fondi kollha li jiġu mobilizzati wara l-konferenza ta' donaturi jkunu siwja. Għandi mena mistoqsija fuq żewġ punti konkreti. Kif għalissa edha tinata l-għanuna tal-Unjoni Ewropea fuq il-post? Ġviri kif qed jirnexxilna nħadmu dawn il-mezzi kollha kif edha taħdem l-Unjoni Ewropea mal-NGOs jew l-ġnus maquda li qed jaħdmu fuq il-post li qegħdin hemmhekk biex jagħtu lajnuna wkoll. Tiġa jidhir li hemm missjoni attiva tal-Unjoni Ewropea f'Ħajti, imma nixtieq nistaqsijek din il-missjoni ix biżejjed, ix istrument biżejjed biex l lajnuna kollha li titqassam fuq il-post. U għandi mistoqsija oħra li torbot ma dak li qalu l-kallima l-oħra. Skont intom x'inhu l-bżonnijiet budġetarji? X'ser ikun hemm bżonn? Mod partikolari irridu nkunu nafu aħna mill-Komitat tal-Budget ser ikunu bżonnijiet għas snin li ġejjin. U Meta taħsbu li ser ikonna l-ewwel indikazzjonijiet fuq il-bżonnijiet illi ser ikonna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, Isabel Duran issa. Grazzi ħafna. Nixtieq inżid mal-mistoqsijiet tal-kollegi tiegħi fuq l-aspetti kollha ta' koordinazzjoni. Mistoqsija illi tħares lejn il-perspettiva l-għajnuna turġenza mill-ewwel ġurnata net. Kif intom Eh, ħat irreġixxu fuq il-proposta tal-Kunsill li jkun hemm koordinazzjoni Ewropea tal-għajnuna eh, turġenza. Dik li tingħata fl-ewwel jiem li għandalan li salva l-bnedmin il-ħajiet tan-nies fissijat jew l-ewwel jiem wara traġedija aktar milli ikun hemm għajnuna minn pajjiżi differenti kulħadd għalih li jibatu it-tim tagħhom bl-ebda koordinazzjoni kif qed naraw Meta il kwistjoni ta' żmien dejjem nieħdu jumejn tletijiem biex tasal din l-għajnuna. Um, f'dan l-affarijiet ma tistax titlef dan il-ħin biex tikkordina l-affarijiet. Għandkom xalura xi stimi budġetarji fuq eh, forza bħal din jekk ikollha eh, titwettaq. Ovvjament forsi mbagħad tista' eh, titkellem fuq eh, ċertu affarijiet li ħajġu diskussi fil-konferenza tad donaturi. Is-sur eh, Kina wkoll kelli mistoqsija biex nifhem kif ċertu affarijiet li għandna fil-baġit tagħna jistgħu jintużaw f'momenti ta' bżonn ċertu risorsi għal lajnuna umanitarja Għalhekk f'din l-okkażjoni fil-heading numru 2 kif jistgħu jintużaw dawn ir-riżorsi forsi naraw għal-ġejjieni li meta ma jintużawx dawn il-flus, ġifiri dawn il-flus għal dawn l-iskopi, jo jintużaw kif suppost jew kella ekkux jistgħu jekk nkun jistgħu jintużaw għal fini oħra. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Vertman issa. Grazzi ħafna. Kont qed titkellem illi nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet fuq dawn ix-xarri li ġejjin, imma wara da x-xarri li ġejjin ser jiġri. F'dawn ix-xarrejn ħankunu ksibna daqstant illi ħajkun hemm l-istabilità. Imma kif ħanajnu lin-nies wara? Nafu li d-diżastri naturali ħajkomplu għaddejjin jina minix mitħla eh, tal-intentu fit li li għetir titħol fil-bagġi ta' xaqadni ġdida unnek, imma mux tajjeb taħsbu illi ikollok ċertu ammont ta' rizorsi li taħseb għal-jom minn qabel u li jkunu mwarba għal dawn l-affarijiet, ħalli ma tkun tista' eh, tużom, ħalli meta jkun hemm bżonn tużom. Grazzi ħafna lis-Sinjura Vertman Lazlo issa. Grazzi ħafna tal-li tajt l-opportunità li nitkellem l-ewwel net nixtieq ngħid illi il-fatt li kellna stampa ċara dwar is-sitwazzjoni partikolari mhux biss kellna preżentazzjoni tajba tagħha imma ħadna stampa ċara. U ħaġa tajba wkoll illi l-Unjoni Ewropea ma ħarġitx b'xi idea li qabdet u ħarġitha imma ħarġet finanzjament adattat biex jitwettqu l-affarijiet li qabel konna noħol u lajnuna wara li jġru l-affarijiet. Jina naħseb illi aħna għanna approċ bilanċatu tajjeb ħafna li huwa bażat fuq il-passi li ħadna u qed nitkellmu fuq stomma li taqbel 330 miljun ġejjin minn sorsi differenti. Dawn nistgħu nużawhom fl-Unjoni Ewropea biex nagħtu lajnuna. Dan ifisser li qed nitkellmu fuq approċċ proporzjonat u ammont realistiku m'hemmx xafen ngħidu mingħajr ma edu pis fuq il-budget ta' snin li ġejjin. Imma xorta minn kejja dawn l-argumenti dun komplu bil-ħidma tagħna u dun niżguraw li fċertu każijiet bħal dawn nidu approċċi flessibbli u nkunu nistgħu nirreaġixxu malajr. Kjoġobkom toħdux din il-ħaġa bħala kritika fuq il-miżuri li tiġaħedna, li ħana tiġaħedna, nanzi, jina nappoġġa bisih l-Komissjoni hawnhekk u naħseb illi ħaġa tajba din illi tamin ħeġġiġa. Fis-seduta tal-plenarja tiġa tkellimna dwar it-traġedja u aħna ridna Eh, nuru rispett tagħna, ridna nagħmlu eh, ċertu azzjoni biex ngħinu għalhekk aħna rridu naraw kif intaffu d-batija li ħarġet minn dan id-diżastru. U aħna rridu nkomplu nużaw riżorsi illi li illi fl-aħħar mill-aħħar għandhom ikunu biżejt ġifieri għandna appoġġ sħiħ l-approċ tal-Komissjoni u aħna rridu nkunu lesti u armati biex namlu aktar sforzi jekk is-sitwazzjoni titlob hekk. U ovvjament aħna rridu narfu illi huwa importanti ħafna jekk aħna rridu nagħmlu trasferimenti, jekk aħna rridu nagħmlu xi emendi, tistgħu serħu fuq bħala rapporter li nħossib dal-affarijiet. Bżonn ġenwin li aħna l-Ewropej, fl-Unjoni Ewropea, naqdu l-wol tagħna li aħna nuru li aħna nistgħu ngħinu u li aħna nieħdu l-impenji tagħna bis-serjetà u li aħna nistgħu ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn skont ir-riżorsi tagħna. Grazzi ħafna, mena ekka laqna l-lista tal-kellima imma ir-rixqid kellem Roberto. Grazie, solo anch'io per esprimere. Grazie, anche jien nixtieq nesprimi parir tiegħi jina naqbel ma l-mobilitazzjoni tal-istrumenti finanzjari minna tal-Komissjoni. Sa fl-istess waqt jina xifti timħasseb illi dewmin li writ il-Komissjoni fil-mandati li għadda dwar l-implementazzjoni tal-mekkanizmu komunitarju ta' ħarsin ċivili. Anke minkejja li kena rapport Barnier, il-komunikazzjoni tal-2008, minkejja li kena l-evalwazzjoni ta' DG Econ f'Settembru li għadda. dan kolla kienu dwar il-ħtieġa l-insaħħu il-Monitor Information Center. Din ibnu għabiltajiet komuni u li nimplementaw dak li l-lum irdu namlu skont trattati dwar il-forza volontarja ta' ħarsin ċivili. Dan xiftit dejjef il-kapacità tagħna tal-koordinazzjoni fl-Unjoni u l-isforzi tal-Unjoni. Iżda xorta jibqa' l-fatt illi l-għażla illi li nkunu disponibbli hija għażla tajba kif ġew deċiż il-brat l-ula minnaħat tal konsil Madonna kollu l-izvilup it-tisħiħ ta' din ta' dan l-impen finanzjarju fil-konfront tal-Ħajiti. Nirdu naraw ukoll mill-perspettiva tal-budget. U jina naħseb illi dan il-komitat fl-axħar edin naraw jagħmel passi deċiżi ta' klandu x'jaqsam dmirijiet ta' trattat. Issa nistgħu nitkellmu dwar dmirijiet. Jiġifieri li issa biżna mudell ta' ħab dak li għandu x'jaqsam informazzjoni kapaċitajiet nazzjonali. Li palissa l-mekanizmu Ewropew ta' protezzjoni ċivili qed jagħmel permess tal monetary Information Center U għalek din naraw katina xiftit aktar koerenti fil-fazijiet kollha kif sħaqna dwaru fl-ambitu ta' dimensjonijiet u l-modalitajiet tiegħu. Għandu ġestjoni issa qegħdin narawha diversa. Grazzi. Grazzi tassew. Mena, kull min jitkellem kellu l-opportunità li jagħmel il-kummenti tiegħu u għamlu sensila sħiħa ta' mistoqsijiet nitlob lill kummissjoni sabiex twieġeb is-Sur Tsanel. Grazzi forsi xi kemtejn ta' spjega Dak li qed jiġri fuq il-post fl-ewwel sigħat wara li jkun hemm terremot. Terremot sar fit-12 ta' Jannar kif tafu. L-uffiċċju ta' eh, l-uffiċċji l eko Eh, li hemm f'Port-au-Prince eh, ma nqerdux però eh, tant kien hemm f'sar ma jistgħux jintużaw. Kien hemm ċertu nies li tilfu ħajjithom u oħra ġew evakwati malajr. Mit-13 ta' jannar il-qoddim xorta li ħila ta' ħidma tal-eko reġet bdiet fuq il-post tal-aeroport u mill-għada u koll l-esperti mill-Unjoni Ewropea waslu. Ġifiri ma kienx hemm dewmin fuq l-ewwel għajnuna trittinata. Dak huwa punt importanti. Informazzjoni mill-post fuq il-post li hija importanti biex tasal għal Port au Prince hemm tliet għażliet il-port, l-ajruport jew ir-rotta ta' San Domanga. ħaġa sempliċi tafu l-aeroport ma kienx qed jaħdem minnu fih wara t terremot huwa bis-saħħa tal-intervent rapidu tal-Amerikani illi eh, l-aeroport ġa beda jaħdem u tafu il-portijiet eh, qed jaħdmu kapaċità limitata għal dawn l-aħħar jumejn u tlettijiem. Ir-rotta ta' San Domingo għandha ċertu limitazzjoni l possibilità li tasal eh, Porto prince teknikament kienet diffiċli ħafna. It-tieni net naqra sfond kif tafu ħajti huwa pajjiż li għandu infrastruttura eh, dajfa. Prova eh, hemm missjoni integrata tal-ġnus maqudala ta' snin li tgħin l-awtoritajiet eh, ta' Haiti biex jaħdmu fuq din il-ħaġa kif tafu. Din il-ministri din l-organizzazzjoni u koll intlaqtet mill-terremot. Mil f'affarijiet eh, meta jiġru hekk, l-ewwel tweġiba tiġi mill-awtoritajiet lokali. U qabel ma l-għajnuna internazzjonali tasal dejjem ikollok eh, jumejn jew tlieta eh, li jridu jgħaddu biex ġor l-affarijiet u koordinazzjoni biex tar minn ħajati l-ewwel għajnuna. Fil-kas ta' Haiti, l-ewwel mewġa ta' respons fuq il-post ma zistieċ u ġala darba tkun tlif tlettijiem f'katastrofi bħal dan ikun diffiċi biex terġa tirkupra. Iġifiri nżommu u dimajnejna il-kondizjonijiet, mux biss meta jkollok terremot daqstant għawi, mux tas soltu, imma u koll għawnek f'dan il-kas kienaw ċertu situazzjoni lokali diffiċli. L-esperti, l-arfin esperta koordinazzjoni Eh, kien fuq il-post eh, sa jum wara ja ħaġa tajba. U jekk ikollhom l-opportunità li tmorru hemmhekk nirrikomandalkom li taraw taħt ma' kondizzjonijiet qed jaħdmu n-nies eh, biżwit ir-runway tal-ajruport huma kondizzjonijiet diffiċli u manqas diffiċli minn dawk li ntlaqtu mit-terremot, imma kondizzjonijiet ibsa huma dawn biex isir ix-xogħol. Issa fuq il-koordinazzjoni Eh, dejjem wieħed jista' jagħmel aħjar mhux qiegħed hawnhekk biex ngħid li kollox huwa perfett. Ħafna koordinazzjoni li wieħed irid qis l-ewwel net hemm il-koordinazzjoni bejn l-Ewropej. Nista' ngħid illi din taħdem tajjeb dejjem tista' taħdem aħjar iva, imma taħdem tajjeb kemm bejn il-Kommissjoni u l-Istati Membri u anke bejn is-servizzi differenti tal-Kommissjoni, il-protezzjoni ċivili minnaħa u l-għanuna monetarja minnaħa l-oħra. Fuq il-post u għamnek anke fi Brussell u koll minn fejn eh, telqet l-ewwel għajnuna dawn it-tnejn li huma qegħdin f'kuntatt permanenti u ma għalu nix ikrem xi eċidenti sinifikattivi. Il-mik li jagħmel il-koordinazzjoni hawnhekk fi Brussell mal-Istati Membri qed jaħdem preċiż bħal arloġġ Svizzeru u anke mill-lat umanitarju il-koordinazzjoni bejn dak li tagħmel kummissjoni u l-Istati Membri da taħdem eh, b'mod li l-affarijiet jimxu qishom affarijiet tas-soltu id-dinja umanitarja hija dinja ċkejkna kulħadd jaf il-xulxin, kulħadd jaf il-numru ta' telefon ta' ħaddieħor, kulħadd jista' jikkomunika ma' ħaddieħor, ġifieri l-affarijiet jimxu sew. Nistgħu semmu ċifri għall-Unjoni Ewropea, intervenzjoni tal-Baġit Komunitarju, Protezzjoni Ċivili u għajnuna umanitarja l-Istati Membri u l-Kummissjoni flimkien wasalna wasalna għal 195 miljon euro l-lum. Dik fuq il-reazzjoni, anzi koordinazzjoni fuq il-post fuq il-koordinazzjoni kulħadd jaf li din hija ħaġa jibsaw il minustat għanda għandha parti ċivili u parti tal-pulizija. U li kulħadd jafu li l-parti militari pulizija tirċivi aktar attenzjoni mill-parti ċivili li hija responsabbli mill-koordinazzjoni tal ajnuna umanitarja għalhekk aħna min-naħa tal-Unjoni Ewropea b'mod koordinat u korrenti aħna qegħdin mm, nisprunaw sabiex l-aspett umanitarju ċivili tal-Minustat ikun aktar eh, importanti ngħata aktar importanza. Għalhekk eh, qed eh, nagħmlu dil-ħidma biex l-affarijiet jaħdmu fuq il-post wara tsunami, eh, rajna kif għandha taħdem l-għun umanitarju, tkun hemm clusters illi jaħdmu fuq il-post. Ikollok il-cluster pereżempju ta' ken, ta' shelter illi tieħu eh, sip, ċentri ta' akkomodazzjoni u meta tħarsu lejhom tistaġeb biex xogħol u d-dettal ta' koordinazzjoni li jsir hemmhekk. Dan biex nagħtikom l-isfond operazzjonali. Punt ta' informazzjoni fuq eh, deċiżjoni regolamentarji e finanzjarji meta jkun hemm terremot. Jibda kronometru wara li ġi reġistrat it-terremot li uh, wieħed jista' imbagħad jintervjeni fih. meta uh, sirna nafu per eżempju bit-terremot, mid-diġi ħriġna 3 miljon biex, biex nofru lajnuna. Ġifiri, ma jkunx hemm żmien li għaddi eh, bejn il-fatt u bejn il-fatt li titieħed deċiżjoni biex tingħata lajnuna. Kif naħdmu? Aħna ma naħdmux mill-istat tal-Ħajti. Aħna naħdmu mal-pajjiżi sħab tagħna għanna l-NGOs, il-Salib l-Ahmar u l-ġnus maquda dawn huma 186 NGO ġifiri b'kollox li naħdmu magħhom ma li tieħu d-deċiżjoni l-kontratti ġu firmati mal-NGOs illi iħejju ruħhom nkunu jafu ma li jkun hemm terremot illi xaktarx aħna l-om għad dispożizzjoni tagħhom tal-anqas 3 miljun euro. Imbagħad eh, tibda l-komunikazzjoni, kulħadd ikollu l-speċjalità tiegħu nieħu eżempju is-salib, l-laqda tas-salib aħmar Spanjola li bbażata f'San Domingo għandha ftejmana fuq kif tista' toffri l-ilma safi u tajjeb għax-xorb. Allura jkollna parti tal-flus li tinata l salib l-aħmar biex imorru dritt f'Port-au-Prince biex joffru l-ilma tajjeb għax-xorb fuq il-regolament finanzjarju fil-qasam umanitarju ġala darba jispiċċa proġett l-NGOs jizommu il tamir li huma jkunu xtraw biex eh, wetqu l-proġett u allura l-laqda ta' salib l-aħmar ehm, Spanjola għada tuża tamir li xtrat 10 snin ilu minħabba intervent li kella tamel 10 ehm, snin ilu, ġifiri dawn nis li jużaw il-flus b'mod meqjus. Mela, dan huma l-affarijiet kif jaħdmu. Sarrit eh, nagħmel żewġ kummenti oħra fuq il-bżonnijiet finanzjarji addizzjonali u fuq l-evalwazzjoni tagħna tal-IFAS to work. IFAS ma nafx eh, kemm eh, ħajkun hemm bżonn biex Eh, titwetta imma l-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili li għanna jippermettilna illi impattu għal fatt li ifast għadha miex qed taħdem. l affett ikunu aktar faċli bifast imma maħniex eh, qegħdin niġu xekla mill-fatt li m'għandniex din il-ħaġa. Ġifiri il-mik qed jaħdem tajjeb u qed jaqdi l-wol tiegħu tajjeb fuq il-baġġet addizzjonali kif fatt. Aħna mhux ħanifqu sa xarrejn oħra. kellim il-ieħor eh, tal-Komissjoni se jitkell fuq bżonnijiet fuq medda medja ta' żmien u l-food facility. Il-food facility miex ħati għaf toffri lajnuna, eh, anzi il-food facility mish eh, ħat toffri l-għajnuna umanitarja, mish qed hemmhekk biex toffri l-għajnuna umanitarja. Allura wara xarrejn aħna rridu nkomplu naħdmu biex nibnu it-tinet u anke noffru eh, eh, li kelli jkun hemm bżonn. Qed nitkellem fuq taħt il-kontroll tal-kollegi tiegħi mill-budget. L-ewwel element u li nużaw riserva fl ajnuna ta' urġenza u aħna qed naħdmu mod regolari u mod kostruttiv ma' diġi Budget. Nirringrazzja lil dan il-Komitat ta' Diligenza u għal mod tajjeb ta' kif Eh, intom tatuna l-mezzi addizzjonali meta ħna jkollna bżonnom. U rrit ngħid mod ċar illi lajnuna turġenza eh, f'Ħajti eh, ħadet ċertu ammont imma forsi konna bżonnu kol ċertu elementi oħra. Daqs li ġimgħat oħra ikolli idea ċara tal-bżonnijiet raġonevoli li wieħed jista' jippjana li jkollu juża sal-aħar tas-sena. Ovvjament ma liġi budget ridu naraw kif nistgħu nfassu l-aħjar eh, risposta u azzjoni adattata. Nispera li weġib tal-mistoqsijiet tagħkom. Iva forsi punt tas Sur Bokros fuq il-koordinazzjoni mal-Istati Uniti. Hemm diffikultajiet tafu l-koll dam eh, mhux kif ġipu laħaq jaqgħu taħt eh, u jbaxxu rashom għal ġnus maquda. Però f'dak li għandu x'aqsam mal-persuni eh, illi ikunu mirduma taħt it-tifrik hemm l-ekosok Outside Coordination Center li joffri l-għanuna indispensabli li teams li joffru l-ewwel salvataġġ li l-ewwel li jaslu biex jgħinu lil dawk li ikunu eh, midruba li ikunu taħt it-tifrik. Grazzi. Merci beaucoup, monsieur. Grazzi ħafna sur direttur ġenerali tal-li tajtna inti ħafna dettalji fil-risposti tijak. Iva. Xtaqt biss nżid ma dak li għar Peter Zangel Em tlet affarijiet il-figuri, il il-fat li naħdmu ta' malaj, ġifiri fuq uh, din l-azzjoni immedjata, il-100 miljun huma disponibli mal-ewwel u mal-ewwel jistgħu jintnefqu kienu hemmhekk kena biss niddeċidu kif se jtnefqu Il-flus kienu hemm. U bekk stajna naġixxu ta' malajħ. U it-tieni punt hemm il-proċeduri ta' urġenza l-artiklu 72 u 73 tal-ftejim ta' Kotonu li jippermettunna li nimxu ħafna malaj. Sabiex nibdow anki il-bini mal-ewwel. Umbat, memx biss il-fat li em, eh, li aħna naddu l-flus malaj, imma hemm ukoll huwa hemm il-planning eh, li jiġi wara l-immedjat ħafna drabi ma jkunx hemm awtorità li tkun responsabbli il-fatt li min issa rridu naraw min se jieħu din ir-responsabilità sabiex deċiżjonijiet ikunu iffinanzjati u anki trasparenti. Il-100 miljun diġa marru. It-tieni punt fuq il-koordinazzjoni apparti l-umanitarju għalissa eh, minnaħa tal-istati membri mem lebda figura, mem lebda ammonti li nafu bihom. Imma il-lajnuna mill-pajizi differenti qed insaqsuhom biex ituna l-ammont bejwetu ieħor u t-tieni biex jedunna fejn huma jaħsbu li għandhom in-nies esperti sabiex nkunu nistgħu norganizzaw ix-xogħol fuq il-post. Għalhekk aħna bdejna naħdmu se konna laqa ta' diretturi ġenerali responsabbli mill-iżvilupp fil- fil-8 u 9 ta', ta frar un batlaqaw kol fuq livell ministerjali li sessir wara l-inizjativa tal-Presidenza Spanjola ġo Spanja u fil-17 u 18 ta' frar. U qed nippreparaw ġifir il-konferenza ta' Marzu rajna li kien hemm il-laqa tal-Kanada ta' Montreal u ma rridux ninsawx qegħdin jagħmlu pajjiżi tal-Amerika Latina, pereżempju l-Brażil, ir-Repubblika Dominikana wkoll. <clears throat> Naħseb mill-lat politiku verament irridu napprezzaw nuruhom li qed napprezzaw. Għax pereżempju l-Awtorità San Domingo tar Repubblika Dominikana qegħdin jaraw li t-triq mhux magħluqa eh, biex jippermettu lin-nies li jgħaddu ċifiri, eh, danu, kien, kienet għazla politika li jisir eh, dan il fisir l-fajt dan il-mod. Issa, fuq l-ammonti, fuq ċifri, u għet ma jistax għalissa jitkellem fuq eh, l-ammonti li mbżon li jiġu mill-bank dinji kemm hemm bżonn biex terġa timbena l-belt, per eżempju, jerġgħu jerġa' jinben l-pajjiż Anki mill-European Development Fund għalissa ma nistawx navvanzaw ċifri. Fuq il-Food Facility jiena eh, semmejtu anki kfal Peter Zankel, jibqaw flus li ma jintużawx għall-likel li joħroġ minn proġent tal-faw. ġifiri biex naraw ukoll kemm huma kapaċi l-istati membri biex jagħtu din l-għajnuna. Wieħed ukoll irrit jipprepara l-ġejjin minissa u eżatt wara l-umanitarju niġu għal bini ta' l-pajjiż. Imma għalissa ma nista' avanza l-ebda ammont jew l-ebda ċifra. Ma rridx kom imma jiena naħseb li f'Marzu se jkun hemm avviżi għal eh, flus. Jiena naħseb issa eh, il ġbir ta' flus anki fuq medda iktar twila ta' żmien irridu naraw li mhux biss in-nies jgħidu se jagħtu l-flus imma li verament ituhom eh, huwa importanti ħafna. L-aħħar punt jiena naħseb anki kif fissu komissarju Dekjurtu Peebles kif qalu li x-xogħol irid isir 8 feet mal-Parlament. Ġifiri, meta jkollok kumitat tal-Parlament li tkun diġà qed tieħu parti fil-konsultazzjonijiet fid-dialogu, hekk għandu jsir. Il-kummissarji diġà qalu li din hija triq li rridu nieħdu flimkien għal ħajti il-problema mhux issa ġiet. Issa l-problema ġiet ħafna qar, imma l-problema dejjem kienet għal dan il-pajjiż hemm bżonn naraw x'nagħmlu flimkien biex intaffu ftit minn dan l-uġieħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna żewġ diretturi ġenerali għal komitati nixtieq nirringrazzjakom mhux biss tal-li ġejtu ma tal-li intervenejtu tajtuna risposti fuqtom il-Parlament u l-Kumitat tal-Budget meta e- e- faċċat minn e- situazzjoni pal daw dejjem mhux xeklu l-proċess imma dejjem kienu hemm biex jgħinukom u anki jekk forsi l-proċeduri li nafu bihom ir-regolamenti rridu nbidluhom biex inkunu iktar efficienti dan aħna nixtiequ nagħmluh, nixtiequ nbidlu biex inkunu iktar effiċjenti. Jina rajt, meta għet jitkellem fuq kemm idumu l-proċeduri, meta wieħed jitkellem fuq il-food facility, aħna kontenti ħafna li hemm il-flus disponibbli diġà biex jina tal-ikel l-poplu tal-ħajti, imma nishtiq ngħid li anki l-President Burgess kien qal, din kienet edeja ġeneru tal-President Barroso, ideja ġeneruża u imbdiet biex tejn il-bdiewa tal-pajjiżi fqar, speċjalment fl-Afrika li kienu mill-quta minn prezzi dejjem jolow anki tal-prodotti tagħhom sabiex ikunu jistgħu jkunu ftit fuq saqhom għal-periodu eh, ta' wara, għall istaġun ta' wara dan kien ġifiri fil-ħarifa tal-2008 il-fat li għaddit mill-Kunsil mill-Parlament araw sentej wara għadbaqa flus li ma nefqux. vera veru li l-kondizjoni ekonomiċi imbidlu u forsi l-bdiewa u raħala il-nexilu jaħdmu tajjeb imma rridu naraw eżattament fej edin. Il-programmi, il-proġetti huma tajbin, il-flus jinataw, imma mbagħad minħabba li ma naħdmux bizzejed blaġla ma jintnefqux il-flus. Irridu noqogħdu attenti għal dan għax forsi anki minn imex il-pajizi eh, ħafna drabi kollhom ħafna entużjażmu jgħidu kemm qed jiena taw flus imma mbagħad meta jiġu għas no ma jsibuhomx dawn il-flejjes f'pajjiżhom. Irridu naraw ukoll fil-kuntest tal-Lisbona nerġa' ngħid, ġifieri il-parlament għandu jkun informat mill-bidunet u mux biex ixekkel ma biex jgħin u suġġeriment tfin eh, ħafna ta' Sur Sangel meta qal. Eh, eh, anki jekk din it-traġedja umana u kol ġabet ġenerozita kbira minnaħa ta' ċittadini tagħna. Imma fis sistema li qegħdin ngħixu fiha manna l-ebda possibilità li dawn il-fondi indaħluhom pereżempju fi programmi bħal eco jew tal-European Development Fund rridu naraw um, kif sentejbu l-istrumenti li għanna biex meta jkun hemm ġesti spontani ta' ċittadini ma jintilfux. Forsi, ġifri n-nis li huma konċernati mill-budget tal-2011 femu li rridu tenu. Tajjeb bekk mela nistannala dan il-punt 19 tal-agenda tagħna u naddu anki jekk ma tantx baqanna ħin, għad baqanna nivutaw Eh, għanna żewġ voti xnieħdu, nixtieq nitlob l linge sabiex terġa' lura l-punt 14 ħalli ulkom mela fil-sfont tal-politika tal-bini forsi tiftakru li fil-laqa tagħna ta' Diċembru konna mitluba kienet is-Sinjura Holmajer li resqet proġett ta' bini fispra ġifiri iċ-ċentru tal-riċerka tal-Komissjoni Ewropea u skont l-artiklu wieħed seba' disa regolament tagħna konna rajna li irdu niddeċidu jekk iridux nagħtu parir jew le. Kif rekomandat inna Sinjora Holmaje, aħna ddeċidejna li nagħtu Eh, il-paritana. is signor Holmajer mhix qiegħda għax ma tiflax imma Ingrid se tuħu posta u se tipproponilna opinjoni. Wara, ovvjament se din il-kumitat dan il-kumitat jaqbel, eh, namlu it-tra li niffirma ovvjament biex niformalizzaw ir-rekomendazzjoni tagħna. Inge fidejk. Grazzi. L-isfond nafuħ sew, trattajna sew. U għonek, għedin naraw il-budget komunitarju u l-budget li għanda disponibilità taħħa l-agenda. Zida fil-radioattività u għalek Il-rapporter għamlet il-rakkomandazzjoni taħħa jina napoġġom. Grazzi ħafna. Inga għanda preċizjoni u moċċar ta' kif tħares l-affarijiet li ħadd ma jħabba ta' maħħa. Tista' tkun xempju għal kulħadd. Mod partikolari dawk li ġejjin mill-pajjiżi Latini li na nagħmel parti minnhom. Mena rapporter qed tgħidilna li nagħtu opinjoni pozitiva li aħna daħlu fitra. Mena minu favur il-pożizzjoni tar-rapporter tagħna fuq ispra. Minu kontra. Wieħed kontra astenzjonijiet hawn m'hawnx astenzjonijiet. Nixtieq inżid ngħid meta jasal il-waqt irridu naraw jekk nibatu xew le delegazzjoni fispra. ma xtajta tal-lago maġġoru li huwa wieħed mill-aktar postijiet sbieħ fid-dinja akkumpanjati mill-kollegi Italjani kollha tagħna. Inga Iva hija proposta tajba. Naħseb il-kolla għanna raġun eh, li nagħmlu din il ħaġa Qed najdan bħala esperta ta' kif wieħed jista' jżarma l-impjanti nukleari. Mena l minn dan il-punt fu eh, nota tajba ngħaddu issa għal eh, punt li jmiss, il-punt numru 12, l-abbozz tal-budget eh, li emendata il-budget tal-Parlament Ewropew għall-2010. Bira flaxi għaw dal-ħodu kena bżon nitkelmu mal-koordinaturi fuq din il-ħagġa. U dal-ħodu kmini ħafna kena bżon nikkontatjaw il-Vice President Pitella għax aħna indunajna illi kienem problema ta' interpretazzjoni tar-regola tal-autodisciplina tal-20% li, li ma regola tajt li l-Parlament Ewropew jimponi fuq innifsu li ma jaqbis fil-budget tiegħu l-20% tan-nef amministrativa tal-Unjoni Ewropea li huma miġbura fil-kategorija 5 tal-qafas finanzjarju multianwali hija regola li ħna nimponu fuq nafusa mill-1988 law. U fil-diskussjoni fuq il-rapport ta' sur eh, manka fuq dal bozz ta' budget eh, supplementari fil-laqatana ta' qabel kien hemm konsensus eh, mifrux fil-grupp illi proposti li saru mill-buro huma aċċettabbli kienu tajba kellhom bżonn eh, li jitnaqsu naqra biex jizommu ma dan il-limitu massimu tal-20%. U allura l-prezentazzjoni li saret dak iż-żmien mill-burro brida tajba bona fede saret u nisħaq fuq din il-ħaġa hija tema l koll qegħdin brida tajba fih, qed nagħmlu brida tajba fuq ħareġ żball tekniku imma u jiena Eh, nerfa responsabilta tiegħi u aħna anke responsabilta tagħna l-koll fil-kumitat tal-budget ta' dan l-iżbal. Maħna irdu nagħmlu b'tali mod illi aħna nieħdu deċiżjoni brida tajba imma fil-waqt illi nkunu formati bisħiħ. Kulħadd imbagħad ikollu jerfa responsabilta politika tiegħu il votazzjoni tal-kumitat tal-budget ser ikun il-vot eh, tajjeb kun kif ikun. Imma aħna rridu narfu wkoll li brida tajba l-burro eh, prezentalna abbozz ta' budget temendi. U aħna eh, diskutejna fuq il-proposti ta' rapporter tagħna meta eh, isna illi dak li ġi proponut lilna mill-buro kien jammonta għal 20.04% imma wara li ċekjajna l-affarijiet, biex għanqot nitħol fil-dettax ma nixħin biex noqodu nitkalmu fuq dawn l-affarijiet tekniċi. Rajna li aħna votajna fuq il-budget inizjali tal-2010 F'Diċembru li għadda illi jammonta għal 20.2% u mux kif konna qed naħsbu satax eh, zero. Satax eh, punt disa. Allura din is-sitwazzjoni qiegħda ġenna illi nikkuntatjaw mod regolari lil burro din hija ħaġa ġdida li nqalet kemm għalina u kemm għall-burro qatt ma kien hemm bħala. Minix imħasseb fuq eh, ir-riżultat ħari għax hemm konsensus wiesa fil-Kummissjoni illi nżommu l-proposti konkreti li saru mill-buro. Issa il-kwestjoni li aħna għanna qoddimna i kif aħna ħanaslu għal finanzjament ta' dawn il-miżuri addizzjonali u kif aħna ħa nitrattawhom fid-dal ta' deċiżjoni li ħaġa fl-aħħar mill-aħħar Ġifiri dan l-impen tal-autodisciplina fuq il-limitu massimu tal-20% għax kif qed tafu issa bla ma konna nafu biżnieħ. Ġifieri naqa situazzjoni partikolari. Ħanitlok li rapporter tagħna u hawnhekk nixtieq x-xogħol kollu li jagħmel fuq din it-tema. Ħalli għamlilna l-proposti ħalli nkunu nistgħu naraw jekk ngħaddux issa l-votazzjoni jew inkella jekk ir rapporter jagħmlilniex proposta oħra. L-mira tagħna ħna jdam il-bidu nedmoċċar u illi rridu namlu b'tali mod illi l-plenarja ta' frar ikolla qoddima il-votazzjoni li ser ikun u ħanfakkar għal-proċedura ser ikun votazzjoni fuq l-istimi illi mbagħad ngħaddu il- Komitat Eżekuttiv tal kummissjoni Ewropea qabel il-qari formali tal-Konsil u tal-Parlament edin fil-proċedura unek partikolari. Skont it-trattat ta' lisbona fej ser ikun hemm votazzjoni tal-Parlament Ewropew, mhux ser ikonna eh, żew sessjonijiet ta' qari, ser ikun hemm qari wieħed li jsir eh, fil-plenarja ikun fuq l-istim imbagħad ngħaddu dan lill-Kummissjoni Ewropea imbagħad ikun hemm votazzjoni mill-Kunsill u jkun hemm vot formali qari formali fil-plenarja tal-Parlament wara. Vladimir. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som tiež e, vysvetlil danú situáciu. Grazie. permetti li biex ftit din is-sitwazzjoni. F'Ottubru tas-sena l-oħra. Aħna fl dan il-budget tal-Parlament. 19.87% u kif tafu l-ewwel qali hija dejjem soluzzjoni definitiva wara dan f'Novembru ġiet imnedija proċedura ta' konsiljazzjoni mal-Kummissjoni l-Kunsill aħna l-ħana ftehim. U għalhekk kontribut tagħna kellu jkun dak ta' 126 miljun euro u għalhekk kategorija 5 ġiet miġjuda il-budget jekk wieħed inaqqas il-limitu massimu dan ikollu effetti fuq il limitu massimu ta' ximkien ieħor. U hawnhekk il-kalkoli matematiċi Għamilnihom u issa intom tafu situazzjoni kif inhi fir rigward tal preżentaġġ li huwa vinkolanti għal adottajni s-sena l-oħra. L-20% limitu massimu ta' 20% taħt kategorija 5 hija xi ħaġa li aħna qbilna li nimponu fuq nafusna. Din liġi iżda huwa mekkaniżmu intern illi aħna deċidejna illi napplikaw biex bekk ikonna ċerti limiti illi aħna nħarsuhom. Ovvjament dan maħx konsiderazzjoni la l-istatut tal-membri u se idħol fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Għalhekk bħala riżultat qegħdin naraw żieda ta' 44 miljun euro. Kiku konna żaminat konsiderazzjoni il-Trattat ta' Lisbona u l-Statut, kiku ma kenniex dan ma konniex naslu għal din iż-żieda l 44 miljun. Issa, il-koll smajtu dwar x'kenna x'ngħidu l-budget tal-2010 trattat tal-Lisbona rridu nieħdu konsiderazzjoni ovvjament. U apparti minn hekk edna l-persentaġġ tal-Parlament tal-budget fl-ewwel qari hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nħarsuha. Il-proposta li qegħdin nitkellmu dwar llum hija li l-persentaġġ mill-ewwel qari rridu nżommuh, rridu nħarsuh biex bekk kif jitol fis-setra ta' Lisbona aħna ikonna budget neutrali, dan kif nistgħu niksbu? Dan nistgħu nagħmluh jew billi nħallsu rejt let riservi, wieħed għal bini għal prioritajiet ġodda u liħor għal ċirkostanzi li ma konniex qegħdin għom. Fil-qafas ta' dan dawn ir reservi aħna nixtiequ nsibu rizorsi ġodda. Biex bek dak li adottajna fl-ewwel qari tkun xi ħaġa li aħna nistgħu għom. Dan kien ir-riżultat tal-laqa tal-koordinaturi, ovvjament jina l li nisma proposti alternativi, din hija proposta waħda possibbli u għalhekk jiena l li nisma għal dak li jintom għandkom xi tgħidu. Tajjeb, wis mena, għedin iżemmi xie jitkellem sur portax imma xtaqt inkomplu dak li għal sur rapporter u ningrazzja. Sorry, sorry biex nippruvaw naġlu. Jidher li l-affarijiet huma hekk. Din hija l-proposta li qed nagħmel jiena. Biex nżid ma dak li qal il-rapporter, ħan nippruvaw nżommu ma l-iskadenzi illi aħna tħallna li jom li naħdmu għabbażi taħħom. Ġviri naslu għal-plenarja fi frar. Kolna qblu li l-Parlament Ewropew għandu bżon ta' mezzi addizzjonali u li l-proposti illi saru mill-buro fil-parti kbira tal-membri jaqblu magħhom l-interess tal-Parlament u li dawn il-mezzi addizzjonali jiddaħlu malar kemm jista' jkun. Għalhekk għandna interess li nżommu mal-iskadenza ta' frar l-Unjoni Ewropea ila xhur tiġi kritikata eh, għax eh, id-dum eh, damet biex ratifikat it-trattat ta' Lisbona, id-dum u tkaxar biex daħal Kommissjoni Ewropea, tkun ħasra jekk il-Parlament innifsu joqgħod jitlef il-ħin fil-kapaċità tiegħu illi jeżerċita bis-sħiħ is-seta' illi iwetta eh, il-trattat tal-Lisbona. Eh, u setat li il trattat tal-Lisbona, ma jkollu bizzejiet nis. Allura importanti li nżommu mafrar. Mbat eh, element illi għabadna fuq si wahda lilna u l-burro. U jina l-intenzjoni il-pow relazzjoni tajba mal burro Meta jkunem femit gbar fil femit tana u jħed rrit joħroġom u jisib tarfom, imma meta naqblu rridu nevitaw illi noqogħdu niġildu bla bżonn. Jan fisser illi kif ġi suġrit mir-rapporter tagħna u mod partikolari Garant Ferm tkellem eh, mod qawwi fil-qatal koordinaturi fuq din il-ħaġa lażlu wkoll tkellem fuq din il-ħaġa. Hemm bżonn nerġgħu nitkellmu mod uffiċjali mal-buro u allura għandna bżonn laqa tipo konċiljazzjoni qabel mal-pożizzjoni tagħna irresquha biex tittieħed deċiżjoni fuqha fil-plenarja. Aħna ħarisna lejn il-kalendarju din għandha eh, tkun possibbli li ssir lejn nofs il-ġimgħa d-dieħla fit-tielet ta' frar aktarx. Il-proposta li qed jagħmlilna ir-rapporter wara diskussjoni twal mal-koordinaturi kollha kemm huma hija kif ġej. Aħna illum nadottaw nivutaw anzi illum u nadottaw ehm, ċertu emendi fi spirtu ta' diskussjoni li kanna l-aħħar darba. Imbagħad niltaqgħu f'konċiljazzjoni għal ħabta ta' tielet ta' frar il-ġimgħa d ma' delegazzjoni tal-Kumitat ta' anzi aħna mill-Kumitat tal-Baġit niltaqgħu ma' delegazzjoni mill-buro u eh, imbagħad skont riżultat ta' din il-konċiljazzjoni naraw jekk hemmx bżonn li konna l-oħra tal-Kumitat tal-Budget ħalli nkunu nistgħu nikkumplimentaw jew nimodifikaw il-budget il-votazzjoni tal-lum. Dan jista' jsir it-tnejn tal-ġimgħa tal-plenarja, mbagħad inkunu nistgħu eh, nivvutaw l-erba jew il-ħamis tal-plenarja, ġifieri hekk qed nippjanaw li naħdmu. Allura fil-fema tiegħi Jekk joħroġ konsensus wiesa fuq dal-approċ li ħanieħdu, fl-emendi orali illi ġew imħejja u li tqasmulkom li għanzi ma tqasmulkomx. Ejħa najdu. Hemm żewġ modi ta' kif wieħed jitratta l-ħaġa. Hemm proposta illi ir-rapporter eh, ħajamel illi tippreċizza u għallura ħat tal-votazzjoni il-qbil fuq il-miżuri il-ġodda mitluba mill-burro li għamonta għal 13 miljon 400 elf euro imma fl-istess waqt eh, qed jitlob illi dan l-ammont jiġi finanzjat minn ifranka li jsir mir-riservi u jgħid ukoll minn fejn irridu nġibuhom fir-riservi, ġifiri minn liema elementi rridu nifrankaw dawn il-flus. U ċar li din ħaġa hija ħafna zvantaġġ qed nitkellem eh, fil-beraħ fuq din il-ħaġa u mod miftuħ fin-negozjati tagħna mal burro Aħna fuq dawn l-elementi fejġu nifrankaw irridu aħna eh, tkellimna fuqhom qabel ma mal-buro eh, ednilu eh, dawn dan l-iżbal li ħareġ. Allura hemm il-possibilità li l-buro jkollu naqra reazzjoni maqla fuq din il-ħaġa. Ħaġa oħra hi illi permess tal-rapporter najdu li aħna naqblu li eh, ndaħlu dawn il-mezzi addizjonali li jammontaw għal 13 miljon telf u ma nkunux preċizi illum fuq il-mod ta' kif ħan finanzjaw dawn il-13 miljon, il-13.4 miljon. Imma nivutaw emenda fejn il-Komitat tal-Budget tagħti eh, mandat il-delegazzjoni biex din tikkontattja il buro bilan illi jiċċaraw il-mezzi meħtieġa ħalli nifinanzjaw il-mezzi addizzjonali tal-buro li aħna naqblu magħhom fil-waqt li nħarsu r-regoli tad disciplina budġetarja. Minar ma nsemmu ċifri. Ħalli hekk ikonna l-possibilità li nkunu nistgħu nnegozjaw mal-buro. Iġifieri hawn dawn iż-żewġ għażliet. Jew nkunu preċiżi dan ifisser ġifiri illi nieħdu pożizzjoni fejn il-Kumitat tal-Budget ikun jixtieq illi l-ammont kollu mitlub mill-buro jiġi finanzjat mill-Frankar tar-Riservi u ngħidu mod dettal kif aħna jihdu daw l-ammonti mill-kategoriji differenti li hemm fir-riservi jew inkella aħna nuru eh, l-intenzjoni tagħna illi aħna naqblu mal dawn il-mezzi addizzjonali mitluba mill-buro, imma fl-istess waqt infakru illi aħna għanna din l-20% ta' disciplina finanzjarja dun nżommu maħħa u nibatu l-din delegazzjoni li titlob din il-ħaġa. Iġifiri, aħna eh, l-buro qed nitolbu illi eh, iwetta ir-responsabilità li qed Eh, il-buro eh, rrit sib mod ta' kif finanzja il- eh, jekk il-buro jkollu jiffinanzja dawn il-mezzi minn linji oħrajn, fideħ biex jagħmel il-proposti tiegħu imbagħad aħna ngħidu aħna x'naħsbu fuqhom. Mela l-ewwel netaw is-sur portax li talab sabiex jitkellem imbagħad Gorand Inge imbagħad Helga. Monsieur Is-sur Voilà. On essaie d'être euh, Eh, Inżommu fil-qosor. Eh, gostaria apenas de dar conhecimento aos restantes colegas da Comissão eh, de que. Fil-qosor, jena xtaqt nejt il-kollegi tal-Komitat tal-Budget li jena ma naqbilx ma dan l-approċ, ma dan il-ftejim fost il-koordinaturi. Jena ma naqbilx għalix l-ewwel ħaġa. Jiena nemmen illi għandna bżonn ta' aktar eh, personal fil-komitati u fil-gruppi. Naħseb illi dan huwa żball politiku, żball operazzjonali illi aħna nżidu is-salarju tal- segretari tal-MEPs bel-500 euro, dan mhux se jisolvi il-problemi, dan se joħloq aktar problemi. Il-dan se jmorru għallar fil-sena 2011. Issa jekk jiżida ta' 1500 jew 3000 din hija xi ħaġa assurda jekk aħna qegħdin nippruvaw intejbu il-proċeduri leġislattivi jiena kontra dan. Parti minn hekk jiena kontra wkoll finanzjar permezz ta' riservi. Ġala darba qed hekk. U meta l-għażla li għalina biha l president jien ikolli ngħid illi rridu nispeċifikaw illi aħna rridu illi l-flus jiġu mir-riservi jekk il-buro joħroġ bi 22 miljun jew 23 miljun mir-riservi xorta ser ikonna problema. Ikonna jew ma jkonniex il-kuraġġ li ngħidu li aħna ma rridux nimxu nkomplu għaddejjim dan l izbal statistiku, ma rridux nifinanzjaw ruħna mir-reservi. U żgur ma rridux nżidu l-allowances tal-MEP jizbel f-500 euro l-wieħed. Grazzi, nirringrazzja tal-inti kont ċar bispiegħajten l-pozizjoni tijak, issa Goran. Grazzi naxtaqt niċċara li nipreferi l-proposta ta' rapporter biċ-ċifri. Dan għaliex hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa, din hija aktar trasparenti. Aħna edna fejn insabu, imma għadna xiftit ftit flessibbli għaliex jekk nżidu l tal konsilazzjoni aħna jkollna soluzzjoni oħra nkun nistgħu nfasslu emenda għall plenarja b'dan il-kontenut. Tini ħaġa iżda din tatina l-opportunità illi nevitaw illi jkun hemm laqa żejda tal-Kumitat tal-Budget. Jekk nadottaw dan l-approċċ ta' mandat miftuħ, aħna jkonna narġaw l lura għal-Kumitat biex jieħu deċiżjoni dwar iċ-ċifri, ma naħsibx li b'dan il-mod aħna nistgħu nevitaw il-laqa oħra tal-Kumitat tal-Budget. Ma naħsibx li huwa meħtieġ li nagħmlu hekk. U għalhekk kemm raġuni ta' trasparenza u kemm biex nkunu nistaw nevitaw laqa zejda tal-Komitat tal-Budget jiena naħseb illi il-proposta ta' rapporter biċ-ċifri fih hija xi ħaġa li jiena nippreferija. Iva. Goran, anki il-fatt u li se jkunna eh, bżon namlu l oħra tal-Kumitat tal-Budget sakemm, ovvjament, jekk il-koordinaturi jaċċettaw il-vot tagħna tal-lum. Ma jkunniex bżonn la oħra. Imma ehm, għalissa tanna żewġ għażliet, imma nistgħu nsibu waħda fin-nofs. Nistgħu nitkellmu fuq ammont fuq ċifra mingħajr ma ngħidu minn fejn iridu jinħarġu dawn il-flus. il flus mill-li ma riservi. Ingeborg issa, Iva, grazzi ħafna. Xtaqt biss nitlob li ma nivutax fuq dokument li għadu mux li lissa, xin kalla nkunu diħlin ġosqaqa. Naħseb li jekk hemm bżonn nivutaw, mela hija nivutaw fi Strasberg. Ma ma rridux nitilqu għalhom itri u ma nafux fejn sejrin. Aħna rċevejna żewġ dokumenti bżewġ emendi orali differenti għalhekk liema waħda għandna nażlu. Jiena ma naħsibx li nistaw eh, niddeċi fuq xi ħaġa meta għadha mhix definittiva għax inkella nagħtu lokal iktar żbalji. Grazzi ħafna Inge. Sur Bokros. Din eh, kwistjoni diskutajni ħafna dettal fil-laqa tal-koordinaturi. Nixtieq ngħid li l-kumplament tal-membri tal-Kumitat tal-Budget li ma kienx hemm ftejn unanimità. Ġifri għal xejn namlu, nagħmlu nagħmlu li kien hemm jiena wieħed minn dawk li ma jaqbil xej ma kull proċedura ta' budget li tuża r-riservi. Il-fatt li jkollok riservi, inti dejjem għandek ftit flessibilità fil-ġejjieni. Jiena għalhekk naqbel ma' surportax li għal moċċar li hemm mod oħra kif wieħed ma jonfoqx daqshekk speċjalment l-1500 euro żieda tas-salari tal-assistenti mhix xi ħaġa li nistgħu niddeċidu fuq ndefendu palissa u anki ma joran jiena ma naqbilx. Ma jekk ma nistawx nejdu ma nix bżon la oħra tal-budget, jekk hemm bżon nibqgħu għaddejn bix-xogħol lejlu nar. U jekk se naslu għal xi kompromess mela jiena nkun lest naqbel mat-tieni proposta tal-President ġifiri meta suġġerixxa li l-ewwel ikun negozjati miftuħa mal-Bjuro naraw x'proposti oħra jistgħu joħorġu jew joħorġu min-naħa tagħhom u mbagħad ikun laqgħa tal-kobu il-ġimgħa d-dieħla kellha fi Strasberg u naraw xi ġri mbagħad minn hemm. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi Eh, nirringrazzjakom tal-intom tant eżattiment tispjega l-pożizzjoni tagħkom. Mr. Goldmanis. Grazzi. President, jiena naħseb li hemm żewġ affarijiet. Issa qegħdin naraw li anki ċifri varjaw. Għalhekk naħseb hemm bżonn li naqblu jew li nżidu jew le l-ispejjeż l-infiq taħt il-titlu 5. Umbat, il-rizervi kolla kollha fil-emenda ċe, qed nitkellmu fuq 10.4 miljuni għal eh, proġetti u żewġ miljuni għal contingency reserve u miljun għal bini. Mela jena nkun naqbel ma din l-emenda orali. Ġifiri, Jekk aħna ikonna mandat tal-laqa tal-konċiljazzjoni u morru. U se jkonna kwistjoni miftuħa. Inutli n-nies imorru fl-laqa ta' konċiljazzjoni jekk ħadd ma jkun jaf fejn qiegħed kif se, jażlu. Ma jekk imorru proposta bħal din, jiġifieri li dawn it-tlet eh, riservi qegħdin jużaw għabbażi ta deċiżjoni politika, mela ikun għall-inqas beda fuq xi ħaġa u mhux fuq fuq xejn kollox fl-arja. Irridu naraw x'inhu huma dawn it-tip ta' riservi. Anki l-grupp ma jkunx jista' jintervjena għalhekk jiena qed naħseb li hemm żewġ possibiltajiet li ma nżidux l-infiq imma anki rridu naraw kuxa nivutaw biex il-qbil li rridu nżidu Umbat rizervi li ħorġu fl-emenda numru 5 fuq il-paġna l-ewwel waħda jew it-tieni waħda ma nafx differenza bejnietom. Il-problema u kol ija li rritikonna ikonna qari wieħed bil-proċedura ġdida. Nistaw nerġaw niġu darbohra għal-konċiljazzjoni. Ġifiri meta qed ngħidu pereżempju minn dawk ir-riservi, dawk ir-riservi, dawk dawk ir-riservi ma missuhomx. Imma jiena ma rridx immur bi blank check ma fejn ma kollox ikun fl-arja jiena naqbel li l-emenda ċe ħamsa ta' l-emenda orali ta' rapporter irridu nara kux se nżidu l-infiq imma xorta tibqa l-problema ta' ceilings. Meta ridna naraw minn fejn se nġibu 30 miljon, grazzi ħafna. Iva, grazzi eh, kollega. Irridu nifmu li jekk naċċettaw, jekk naddottaw Sur Goldmanis. Kollegi, Jekk aħna naddottaw, ġifri permezz tal-vot, u ngħidu eżattament x'se jkunu dawk il-linji tal-budget tar-riservi li rridu nużaw, ma jkun għad baqa xejx ninnegozjaw mal-bjuħu, għax nkunu edna, ovvjament, eżattament fej edin. Imma jekk irridu konċiljazzjoni mal-bjuħu, irridu nlessu ftit marġin ta' biex innegozjaw in-nies li kun qegħdin eh, eh, li hemmhekk irridu natu l-parametri, l-limiti naċċettaw 13 miljon, 13.4 miljoni Umbat għanna regoli ta' disċiplina finanzjarja ġifri li ma naqbżux l-20% u naraw eżattament fejt twassalna irrida tajban kima l-bjuru. Jena, Naħseb ikun aħjar nagħmlu hekk milli ngħidu rridu naraw fejn sensi jbu 13.4 miljun. U sensi bu hawnhekk hawnhekk u hawnhekk. Hekk irid isir u morru l-biro hekk. Eh, eh, ma naħsibx li din hija eh, mod ta' kif qed jinnegozja. Inkunu naħseb qegħdin nieħdu pożizzjoni b'mod brutali għalhekk sur Surjana. Lazlu. Seeing that uh, listening to this debate is clear that the whole Min dan id-dibattu jidher ċar li ma nistax naslu għal deċiżjoni aħarija. Għalek nerġa' mmur l proposta oriġinali tal-grupp tiegħi, jiġifieri li nipposponu d-deċiżjoni. Narawx negozjati jista' jkollna mal-bjuħu u nerġgħu lura b'soluzzjoni forsi ftit iktar bilanċjata. Joħroġ ċar ukoll li mhux se naqblu b'mod inanimu. <laughs> Hekk isiru l-affarijiet fil-ħajja politika. Hekk il-ħajja. Imma kważi hemm maġġoranza li aħna nsegwu l-emenda tal-bjuħu kif ġiet imresqa, ġifiri minħabba il tal Lisbona u regoli oħra Irridu nżidu ċertu linji tal-budget kif kien ġi suġġerit mill bureau u kif qed ukoll jappoġġjaw il-gruppi prinċipali. Imma, ovvjament il-konsegwenzi ta' dan kollu joħloq problema. U dil problema ma nistgħux insibu la soluzzjoni issa hawnhekk dan joħroġ biċ-ċar. Hekk naċċettaw il-grupp tiegħi mhux se jaċċetta il-karatteristiċi tal ta' dawn il-linji minn ġifiri ta' riservi minn fej ridu nieħdu il-flus mela kifet tajjeb inti ma nkunux pozizjoni li negozjaw. għalhekk kull simpatija lejk jina naħseb ma naħsibx li tkun ħaġa għalija. Ġifir erġa' ħsibha ftit, nagħmellek appell. Naħseb li wkoll huwa importanti dak li għalis sur Bokers. Kif aħna nistgħu ngħidu li rizervi qegħdin biex jintużaw? imma maħniex f'pożizzjoni li nejdu li mill-linji tal-baċit jistaw jiddużaw il-flus, mhuwiex deċiżjoni li għandna nieħdu aħna, hija tal-bjuro. U fil-punt sitta tal-amenda orali, allura joħroġ ċar li issa zgur mannix għalfejn nivvotaw. U jina naħseb li eddinaw biex niddeċidu aħna il-kwistjonijiet li rridu niddeċidu fuqhom aħna l-membri tal-dan il-kumitat. Jiena qatt ma naqbel li jsiru laqat nhar ta' tnejn fi Strasberg Imma f'sitwazzjoni bħal di nistaqlaqa tista' ssir fl-aħħar ta' ġimgħa diħla jew kella fil-bidu ta' sena tal-ġimgħa ta' wara fi Strasberg. Meta għandna kwistjoni taħraq bħal di fejn nistgħu insibu maġġoranza nix nagħmlu l-affarijiet bil-aġla għalhekk jiena nappella biex ma nivvutawx issa, jekk għu maġġoranza li jridu jivvutaw, aħna se nivvutaw kontra l-soluzzjoni speċifika. U nkunu naqblu li ssir laqa straordinarja. Jiena ma narax għalfejn għandna noqogħdu u fuq id-dettalji issa apparti il-fat li għan għedin. Naqblu li rridu li jizdidu dawn il-linji tal-budget. Grazzi ħafna. Iva, il-rapporter issa jixti eh, jintervjeni umbat naraw xe jiġri wara. Dziękuję pan predseda, eh, Chapem obidwa nazory, eh, Grazie. Grazie, sur president. Jiena naqbel ma' żewġ sibiet u nixtieq li nilħu ftehim. Hemm xi ħaġa waħda importanti. Din hija jrid ikolna mandat ċar għal proċedura ta' konċiljazzjoni. Jekk ma jkollniex mandat ċar, mela allura ser ikun tassew ibes li naslu għal soluzzjoni. Jiena naħseb illi 13.4 miljun euro huma meħtieġa. Irridu ngħidu dan mingħajr ma nispeċifikaw milli ma riserva iridu jiġu dawn il-flejjes. Irridu nħalluha fidejn il-buro biex hu jieħu deċiżjoni u jgħid eh, f'min fejn ser isib dawn il-flejjes. Din hija l-proposta tiegħi u jidher il-maġġoranza huma favur u jidher li anke l-koordinatur il-maġġoranza tagħhom kienu favur aħna ma nsemmux minn fejn ser jiġu il-flus, mill ma riserva. Naħseb dan huwa punta tluq tajjeb hija soluzzjoni tajba għal aktar negozjati. Sur Fernandez, li sema s-salaħar proposta tar rapporter. Até għaw moment, enk non tinga tinha eh, verifika uh, Sur President, sal punt fej jena smajt illi aħna konna morna li l-in mir-regola tal-20% jina kelli l-impressjoni li kienem konsens ġenerali dwar il-fatt li skont trattat ta' Lisbona aħna kena imorru 13.4 miljon euro illi minnom kien ser ikunem 1500 euro għal-membri, għal-allowances ta' sekretarji tagħhom. U għalhekk il-budget ikun jista' jippermetti biex ikun hemm membri ġodda tal-istaff għall-kumitati u għall-gruppi. Jiena qed nassumi li hemm ta' kunsens dwar dan kollu. Iżda dan il-kunsens mhux jataw. Għanna bżon ta' ħafna autodisciplina u ovvjament 20% ta' kategorija kbira ifisser li hija somma kbira ta' flus. 20% ta' somma nqas ta' flus mhux ser ikun biżejjed. U għalhekk aħna dejjem sħaqna fuq zero budget. Dejjem edna illi ridna nkunu nafu x'nefqa fissa għandna. Bħalissa f'dan il-waqt jiena naqbel mal-pozizjoni li għanna bżon ta' mandat ċara negozjati, iżda huwa ovvju li biex ikun hemm negozjati aħna issa ma nistawx nejdu fejn ser innaqsu il-budget, il-riservi, ma nistawx nejdu li ma riservi, mill-li ma riservi aħna ser neħdu l-flus. U għalek, jiena naqbel ma dak li qal il-ċer. Naqbel li aħna neħtieġu mandat biex id-delegazzjoni tkun tista' tinnegozja mal-buro u apparti minn hekk għanna bżon ta' xi ħaġa illi permezz nistgħu nsibu eh, ftejim permezz tal-pożizzjoni ta' rapporter irdu niżguraw illi din il-pożizzjoni tal-mandat tiġi ċarata u din il-pożizzjoni ma tkunx inkompatibbli ma' tnaqqis illi aħna ser nagħmlu minn xi riservi din tkun pożizzjoni miftuħa biex aħna nkunu nistgħu ninnegozjaw. F'dan il-punt, f'din is-sitwazzjoni straordinarja li ninsabu fiha, naħseb illi il kol għanna bżon nkunu impreparati biex naffrontaw il-laqat, biex insolvu din il-kwistjoni, nirranġaw dan il-punt. U bekk niksbu kemm jista' jkun konsens, grazzi. Kollegi, baqarna 25 minuti ġeħna deċizjoni, għallu rik joġob konxinti t-kelmu zammu fil-qosor. Ähm, Grazzi, Sur President. Mil-bidunet nishtiqnejt ngħid illi fl-isfond ta' dan id-dibattitu li kena dawn laħar aħħar sentej tliet snin, dibattitu li involvi l-buro, jiena naħseb illi nista' nifhem il-pożizzjonijiet ta' kulħadd hawnhekk. Il-buro il buro għalinna biss bi proposti mhux sħaħ biex ngħidu hekk. U kien fidejna illi nippruvaw niranġaw l-affarijiet, nippruvaw nieħdu tajjeb mill-ħażin. Issa bħalissa għandna dimna sitwazzjoni fejn kellna kalkoli ħzina diġaw dan mhux ir-responsabilità tagħna, din hija responsabilità tal-buro u ta' min għamel il-kalkoli mill-bidunet. Aħna issa qegħdin nippreparaw għat-tieni qari u għandna dan il-ftehim dwar x'nistennew wara eh, li jidħol fis trattat ta' Lisbona u l-maġġoranza hawnhekk tidher illi bosta elementi tal-budget li jemenda Ja xi ħaġa li aħna nappoġġawha. Hemm il-maġġoranza li qed tgħid li aħna rridu nħarsu l-20% għal raġunijiet li aħna familjari magħhom ilkoll. Jiena nagħti parir illi ma nikontribux għal sitwazzjoni illi tista' taqsamna fil-Kumitat tal-Budget għaliex jekk dan iseħħ maħna se niksbu xejn nista nitkellem dwar xi ħaġa li qal is-sur manka. Nar nitkellem dwar maġġoranza politika. Naħseb li rridu nipposponu il-votazzjoni. Nixtieq nara li dak li qal Vladimir naqsu riservi bi 13.4%. Jew forsi l-inni ta' baġi toħra bi 13.4%. Biex niċċara, Sur President. Jista' jkollna covering letter illi tgħid aħna nitkellmu dwar budget supplementarju aħna favur 20 fil-mija biex bek dan jippermetti li l-buro jkollu opportunità illi jiddeċidi dwar dan u joħroġ bi proposta arranġata. Mbagħad aħna nkunu nistgħu eh, nagħmlu proċedura ta' konċiljazzjoni għabbażi ta' dak li jkun tagħna l-buro. Jena tajjeb li nqogħdu fuq il-pariri tal-kollegi esperti. Għadba għanna 20 minuta u kullħat rrit jitkellem x'se nagħmlu, kif sensibu l-soluzzjoni. Mhux qed naqblu b'mod unanimu, l-konsensus m'għandniex, ovvjament il voti irid sir maġġoranza assoluta. U qed intom qed ukoll li lesti taħdmu lejlu nar anki fi Strasberg biex naslu. U jena ah, ħat nota ta' dan tafux. E, ġifiri, għoddu attenti għax eh, jien senaħotkom fi klimkom. Għalek, ħan niproponilkom dal-ġej. Ejja nieħdu vot. Mux se jkun vot legali, se jkun vot politiku biex jitina indikazzjoni ġifiri l-laġlu jina bekk nkun qed naġevolaħ. Mux se nivvotaw u ngħidu li aħna qegħdin nadottaw l abbozza ta' budget kif ġie emendat għax inkella jew inkunu qegħdin nwaqfu lil nfusna milli negozjaw mal-bjuħu jew inkella hekk veru naslu għan negozjati mal-bjuħu rridu namlu ċertu kompromess. U eh, inkella ġemata oħra ikonna bil-fors nifutaw bil-kontra. Eh, u marriċ li dan il-kumitat jasal f-situazzjoni anki biex nżommu d-dinjità tijaw. Għalek, se nifutaw. Mux se jkun hemm konsekwenzi legali se jkun vot biex juri il-pozizjoni politika ta' dan il-kumitat dan il-kumitat tal-budget. U l-idea ovvja li konna l-ikbar maġġoranza possibbli jekk ikonna 55 kontra 45 ma nkunx nixtieq li naslu għal xi ħaġa ma tkunx ma tkunx deċiżjoni ċara, għalhekk nixtieq nissuġġerixxi li l-vot ikun juri li aħna lesti li naslu għal diskussjoni mal-Kunsill, anzi mal-Bjuħu, l-għata konċiljazzjoni, u nejdu eżattament ċinija l-pozizjoni politika tagħna fuq l-abbozz tagħhom speċjalment fid-dawl ta' dan l-element il-ġdid ta' kif nikkalkulaw l-ammonti, ġifiri sa' kif kien isir qabel u kif se jsir issa. Għalek se jkun hemm emenda orali li tgħid ħan naqra bil-Franċiż bil-mod il-mod, bil-qajla l-qajla. Mela l-Kummissjoni tal-Kumitat tal-Baġit japprova il-mezzi żejda li qed jitlob għalihom il bureau ġifiri għasa massimu ta' 13.4 eh, miljon ta' euro ġifiri ilna nitkellmu fuq dawn issa proposti ta' qabel u d-dibattitu kollu li kellna. Umbat, il-Kumitat tal-Baġit taħseb li tista' tiffinanzja ġib il-flus billi tieħu l-ekwivalenti mill-budget intern tal-Parlament biex ikonna dak li nsejħu l-neutral budget dan il il-mezzi ġodda 13.4 miljon se ssibhom jiġifieri mill-budget intern tal-Parlament. Se toħroġhom minn budget. U mbagħad inkomplu bil-emenda orali li għandkom l-emenda ċe, ġifri għandkom kopja taħħa u bekk għalek. Issa naqleb l-Inglis. To the delegation of the Committee on Budgets,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 Grazie, Sur President. Jina nishti il-rassaq proposta. Proposta illi hija simili għal dik tiegħek. Irridu nħallu l-bib miftuħ bera hawnhekk. Mundux ikonna dubju dwar dan. Hemm dan 13.4 miljun euro illi minn ximkien irridu nġibuhom. U għaw il-kustjoni ta' neutralita tal-budget u koll. Issa, jekk ikon għatlet elementi f'postom, naħseb illi dan huwa tajjeb u nistgħu nadottaw għallum. Ringrazzjak. L-ewwel koordinaturi Batinge Inge Göran. Excellent. Tajjeb. Laslu issa. Jiena nixtieq niċċara li aħna qegħdin nivvutaw dwar mandat u mhux dwar xi kwistjoni legali. Din kulħadd irid ikun jafa. U mbagħad il-mandat irid ikun ċar, flessibbli, żgur, u mbagħad din il-formula li semma rapporter li dan huwa l-ammont u aħna lesti li n-negozzjaw mill-li ma' sorsi ser nġibuħ, li ma' sorsi ser nimmaniġġjaw Minar ma nsemmu riserva jew xi soluzzjoni oħra, jiena naħseb illi din hija l-aqwa possibilità biex inkomplu bin-negozjati tagħna. Id-dettalji kollha kont qed taqra inti surċer huma tajbin. Iżda din il-verżjoni simplifikata hija aħjar biex tagħtik possibilità aħjar waqt in-negozjati. Grazzi. Għalek, f'dak il-każ ikun tajjeb. Il-koordinaturi l-oħra, Helga, account what we did now for more or less three hours. Kien sommu konsiderazzjoni dak li għamilna għal daw l-ħar tletzijat, naħseb huwa ċar illi aħna merdux nivvutaw illum mod legali ma nerġgħu niddeċidu mill-ġdid bħala kor politiku biex nagħmlu konsilazzjoni mal buru u ovvjament irdu nimlew il-vojt ta' dawn 134 miljon. Naħseb illi huwa ċar illi għad deċiżjoni politika tagħna illi dan nagħmluh Umbat, ovvjament, ikun hemm il-qasra ordinarja u naraw xirdu nagħmlu għall-plenarja. Grazzi ħafna Helga, il-kollegi liberali tal-parti. Kulħadd qed jgħid li nimxu hekk. Malli ngħidulhom se nkomplu naħdmu billej dejjem jaqblu magħna. Sinjura. Thank you, Chairman. I... Grazzi, Sur President. Jien nixtieq intenni dak li għad fuq il-laqgħa tal-koordinaturi. Jiena mhux pa sur porta sa sur bokros jiena mhux minix favur din iż-żieda. Jiena ma naħsibx li hemm għalfejn qogħdu nistennew negozjati u nipposponu l-vot. Jiena nivvota kontra dan illum kieku. Sur Bogus qal illi fil-buro jider il għadin jihdu d-deċizjonijiet ma ħasbuhom sew minn qabel. Nasib li aħna nagħmlu l-istess ħaġa hawnhekk. Jiena fil-laqa tal-koordinaturi qed illi aħna maħsibniex ser jiġri jekk id-deċiżjoni tal-qorti tgħid illi aħna rridu nżidu s-salarji bi 3.76%. U dan ikollu effel blura. Issa qegħdin tgħidu li ser tipproponu l din iż-żieda tiġi finanzjata permezz tal-tfaddil fil-budget. Jekk hemm xi riservi fil-budget iridu insolvu biex nifinanzjaw id-differenza bejn 1.103.76% fis-salari. Grazzi. Grazzi ħafna tajtna pożizzjoni ċara sur portax tiġa għalina li ma jaqbilx, ġifiri ħatibqa fuq dik il-linja li ma taqbilx. Għandek dritta l-opinjoni tijek. Le, le, le, jina naqbel mal-proposta tijek. Illi nivvotaw eh, eh, favur l-ewwel eh, emenda u matini u tielet emenda le. Għalfejn etnajtek. Għalfejn etnajt, ngħid nisemmi di tielet emenda u nixtieq inwieġeb għax aħna għandna negozjaw fuq x'ħan nagħmlu bl-20% u jekk aħniex zommu mal-20.2% u għalhekk jiena naqbel ma' dik l-emenda. Grazzi ħafna. Mena s-surporta xi li li tuħ opportunità oħra biex jivvota kontra. Inga issa. Nixtieq ngħid li jiena naqra inkwetata għax eh, ħafna u ħafna aktar deċiżjonijiet kull ma jmur qed duwom mill-kumitati tagħna lejn korpi iżgħar. U naħseb da hawnhekk qegħdin tilmitaw li drittijiet tiegħi jiena naħseb li dak li qed jitressa għatum ma ħajsarraf għal xejn. għe, anzi bil-maqlub. Nistgħu nagħmlu votazzjoni llum. Minna ma nqisu l-fatt illi l biraħ filgħodu ebda membru tal buru tal-Kumitat tal-Baġit ma kien jaf li qed naħdmu b'ċifri żbaljati. Jiena tħassib tiegħi u l-ewwel net eh, li nżommu mal-kalendarju li nagħmlu b'tal-imot illi jiena nħares eh, sal-inqas dettal eh, il-responsabilità ta' kull organu tal-Parlament. Il-burro ġi informat ħażin, għandi bżonn inkun naf x'in il-pożizzjoni tal-burro informat aħjar. Kumitat tal-Budget ġi informat ħażin u eh, hemm bżonn nista' fid-dawl ta' din l-informazzjoni ġida nkunu nafu x'inhi il-pożizzjoni tal-bura wkoll. Għaw oħrajn xu jitkellmu? Is-sekretarjat eh, titkellem mal-sur manka fuq kif ħatkun il-verżjoni aħarija ta' test ħanivutaw fuqu. Dan ifisser li mhux ħanivvotaw fuq l-emendi l-oħra bil-miktub li ġew imħejja għax aħna qed nagħmlu vot politiku. Allura id-dettalji tal-emendi legali li ser ikunu fl-abbozz tal-budget li aħna ħan fuq biex nadduh lil plenarja daħan nipposponu flimkien mal-vot legali għallaqa li ser ikun hemm daqt tal-Kumitat tal-Budget wara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 Grazzi, Sur President. Jina naħseb irnexxinna naslu bil u nistgħu nadottaw l-emenda orali. Abbażi ta' dak li aħna edna dal-ħodu u jkollna mandat għad diskussjonijiet tagħna mal burraw Tajb wis, mela ħanerġa' naqra bil-mod. Ħanerġa' naqra bil-mod ħalli niftemu sew xejn parti bl-Ingliż u parti bil-Franċiż ħanaqra bil-mod. Mena. Din emenda hija hekk. Nisser tkun l-unu waħda li ħajkolna eh, votazzjoni fuq ah, illum fuq dit tema Fuq bissan, fuq din bissan votaw. Hija l-uniku votazzjoni li ser ikolna llum. Mhix votazzjoni legali din. Għanna qoddimna ħaġa li ma konix qed nistennewa, irridu niddiskutu din il-ħaġa miex mistennija mal-buru, aħna nirrispettaw lil buro kull pożizzjoni oħra ma tkunx qed tirrispetta lil burro. Ovvjament eh, eh, ħaddaras ħafna kollegi. Mena, il-Kumitat tal-Baġġett japprova mezzi addizzjonali mitluba mill burro li jammontaw għal 13.4 miljun euro. Il-Kumitat tal-Budget edha tippjana li tiffinanzja dawn il-mezzi l-ġodda permezz ta' eh, frankar ta' flus illi jsiru ehm, f'ammont ekwivalenti mill-budget intern tal-Unjoni Ewropea, tal-Parlament Ewropew, skużawni. Għalhekk il-Kumitat qed jiddeċidi li jagħti mandat l-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Budget biex kollha laqa ta' konċiljazzjoni mal-Buro sabiex ktibna niċċaraw ma naħseb aħjar ngħidu nispeċifikaw il-mezzi meħtieġa biex il-proposti tal-buro jiġu indirizzati fil-waqt li jiġu mħarsa ir-regoli li hemm bħalissa fuq id-disciplina budġetarja maqbula mill-Parlament Ewropew. Tajjebek? Mistoqsija mis portaġ, mistoqsija ta' proċedura l-ewwel paragrafu nistgħu nivvutaw għal votazzjoni separata x'ina naqbel mal-proċedura imma eh, l-kwistjoni politika hija ħaġa oħra lura vot separat. Għandek dritt li konna vot separat. Is-Sur Heglund. President fil-qosor ħafna qed titkellem fuq delegazzjoni li ħadd tinnegozja mal-buro. Dinx delegazzjoni? Iva? Din ħat iġi deċiża bejn koordinaturi, ovvjament, kull grupp irid jara li dawk kollha illi għandhom punt leġittimu fuq dan id-dossier ikunu hemmhekk kif ġara l-aħħar darba. Sur rapporter? Kusim taċ ten tekst, għara kusti ħafna. Grazie ħafna. Jena nishtiq naqra test bi kliem aktar preċis hemm żewġ proposti. Ħanaqra bl-Ingliż mena. Propost mill-buro li nżidu 13.4 eh, miljun biex nifinanzjaw dan bżonijiet ġodda billi jkun hemm il-frankar ekwivalenti mill-budget biex inħarsu neutralità budġetarja dik hija l-ewwel ħaġa tieni waħda. Din hija l-istess bħall-emenda orali ċe. Iddeċidi li jagħti mandat li delegazzjoni tal-Kumitat tal-Budget biex ikun hemm laqgħa ta' konċiljazzjoni mal-Buro sabiex niċċaraw il-mezzi meħtieġa ħalli aħna eh, ndaħlu l-proposti tal-Buro fil-waqt li nħarsu r-regoli li hemm bħalissa fuq id dixxiplina budġetarja maqbula mill-Parlament. Iva, l-istess ħaġa però kif għala rapporter aħjar. Mena, Fuq l-ewwel eh, paragrafu, minu favur, kontra, Nen, kontra, astenzjonijiet l-ewwel paragrafu adottat mena fuq it-tieni paragrafu minu favur. Grazzi kontra. Grazzi. Astenzjonijiet adottat. Mena Ziz kollegi, grazzi, ja problema diffiċli u delikata u nasseb li jek qegħdin tħaffu x-xogħol tal-President tal-Rapporter u tad-delegazzjoni li aħna issa istabilixxu billi ħattu din il-pożizzjoni li ħattu. Grazzi. Is-Sinjura Vertman għati li kalla Eh, punt li xtaqet tisħaq fuq tixtieq tagħmel dal-punt issa jew inkella darba li jmiss. Ok. Nħallu ħalli miss. Grazzi ħafna, naġġorna s-seduta.